Well, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. A very warm welcome. Nilqakom, sinjuri, nilqakom għal dan il-komitat tagħna ta' suq intern u l-ħarsin tal-konsumaturi u kif forsi tafu dan huwa komitat partikolarment speċjali tal-komitat u huwa jab xorti kbira illi diġa kena laqa nizla għal War of l illum meta s-sur Marja Monti li nilqa' għawnek fosna, għawnek fuq ix-xelluk tiegħi niet ir-rapport ferm importanti tiegħu strategija ġdida għas-suq wieħed. U naħseb li l-iktar ħaġa xirqa kun hija li aħna nofru pjattaforma pubblika kbira għal dan ir-rapport. U jina u koll nasbru għana unur kbir ħafna għalina li għanna fosna sur Buzek li għajatawnek fosna dwar l-abstinar la għatana u koll dan serjajt eh, xie eh, kemtejn. Xie ehm, aħbarijiet formali l għannet net nixid li din il-laqa għettiġi tiġi web streamed fuq il-sit elettroniku tal-Parlament huwa tajjeb illi nfakrukom illi jintom ħatidru fuq eh, l-internet ġifir kot ħajarakom u eh, dan ħajkun A parti jekk l-aġenda tieni parti tal-laqa hija li ser ikonna prezentazzjoni Missur Monti, Professur Monti, u introduzzjoni wkoll mill-President tal-Parlament, bat forsi jkollna xi ħin għall interventi mill-koordinaturi tal-Kumitat ukoll mill-rapporter tal-Parlament fuq ir-rapport tagħna biex inwasslu suq wieħed mis-Sur Louis Grek tal-Viċi President tal-Kummissjoni u naf li ma rapport tas-Sur Monti dan kien ta' valur miżju ta' xogħlu. Dieta għalina Sur Cassidy, eh, nixtaw nilqgħu fosna Sur Kassidi. u uh, jena nilqa l-komit oħrajn, membri oħrajn ta' komitati fostna, għalix din kienet uh, stedina miftuħa biex kullħat jieġi ta' amana u jisima il-laqatana l-lum u jisma rapport ta' Sormonti, Monti, għalek għata ta' pjaċi kbijaj tijaj jilindu lej Sur Busek biex jatinna l-opinjoni tijaw. Grazzi, grazie, suċċer. Grazzi, Malcolm, tal-istudentuna għawnek għal din il-laqa wa obbligu tal-kull membri tal-parlamenti li jattenda dawn il-laqa tal-komitat jina ma tantx għandi ċans namela eh, l-aħħar mandat tiegħi f'uffiċċju kont eh, membru hekk imsejħ ordinarju kull ġimgħa kull ġimgħatejn jitre u MV kont immur ta' spiss kont iħu ħafna gost imma sa m'għandix biżejjed ħin imma kull komitat għandu s-sabiħ tiegħu u żmien illi jkun jista' jkun attiv mod partikolari fisem il-Parlament kollu kemm hu, pereżempju kellna l-problema tal-kwistjoni tal-klima, sentejn ilu xi ħaġek, Kumitat tal-Envi kien ukoll iktar importanti, it-tielet pakket tal-enerġija, kussjoni taħrajn, Jina naf bil-esperjenza tijek fil-Parlament. Issa nistgħu ngħidu illi wasal iż-żmien li imko u ekon li dawn iż-żewġ l-iktar import, importanti huwa żmien li huma jidru. Mhux qed nbiddlemu biż nirqa'qat l-irqaqat kif nsolvu problemi bis-suq intern. Din hija kwistjoni tal-ispirtu tal-integrazzjoni tagħna. U l-ispirtu tal-filosofija tagħna bħala l-Unjoni Ewropea kollha kemm Jina għand ekket nifem il-rapport ta' Sur Mario Monti. Mux tiħalluni ngħid professur, għax tiġaftemna fuqa, imma Sur Mario Monti huwa politikant kbir tal-Unjoni Ewropea. Għaliex huwa volut mod sfiq fil-Komissjoni Ewropea bħala komissarju responsabli. Xinajt illi żmien għal din it-tip ta' taħdida hija fuqta ħafna. Illa liġ, għaliex it-Trattat ta' Lisbona tfisser importanza tal-Parlament Ewropew, l-importanza tal-metodu tal-komunità illi rappresentat mill-Parlament Ewropew. Aħna rridu nkunu saw narfu r-responsabilità tagħna. Jekk qed nitkellmu dwar is-suq wieħed qed nitkellmu dwar responsabilità waħda għax aħna responsabbli għal metodu komunitarju mod partikolari wara trattat tal-Lisbona. Punt li miss l ħames snin. Anzi, għaxar snin, ġviri minn l-fej, sena l-fej, il-kan l-agenda tal-Lisbona, ma tantx kienet ta' suċċess kif naqfu l-koll. Kien hemm il-metodu ta' koordinament miftuħ, però din ma kienx metodu komunitarju u ma tantx kienet xaqsam ma' suq wieħed. Irridu ntejbuh dan għax irridu nżrejħej u ruħna għasetġi tiġi 2020 u issa irridu nlestuha u nuru li ċittadini tagħna li aħna fil-fatt responsabbli għal ċejjieni u il riżultat ta' dan it-tip ta' ħsib globali hija nedija mill-ġdid tal-da. U issa għandna problema oħra, problemi oħra u nafu li jissa dan ħabba krizi finanzjarja hija waħda mill-elementi li tafetwa kif ser nerġaw nidu mill-ġdida suq intern. U kif namlu l-Unjoni Ewropea posta ħjar f'nejxu. Bissa nejdi komment għax intom professjonisti, intom il-kol tifmu, is-studur Monti. Imma nixtieq ngħid illi s-suq wieħed għanna fl-ewwel xar snin kienet kisba kbira. Kien hemm xi 877 biljun iżdied Kien hemm 2.5 miljun impjieg illi żied bejn 1992 u 2003. Aħna għanna xi problema bid-direttivi tas servizzi li ma ġiex implementat stew. Dan irtiseħ seħma lajkem jista' jkun supervisioni finanzjarju u l-flus ta' kapital un por importanti ferm minn il-hedge funds aħna rridu naħsbu ftit dwar ir-relazzjoni esterni tagħna mhux biss rigward it-tnedija mi-ġdid tas-suq wieħed għall-Unjoni Ewropea imma l-barra mill-Unjoni Ewropea. Prodotti, standardizzazzjoni. Dawn l-standards huma neċessarji nistgħu niksbuha pereżempju fil-telefons tal ċellulari u wkoll investiment fil-industrija tal-karozzi. Zona Schengen, il-vjaġġar sam il viza eh, dan għandu jottu kol għal-barra mill-Unjoni Ewropea, mux biss l-Unjoni Ewropea, għal l-ewel obbligatom ovvjament u għad għal-Unjoni Ewropea, jekk qed nitkellmu dwar il-mobilità tal-persuni, lingwi, jekk aħna nis nistaw nejdu per eżempju wieħed plus tnej. Mind exam in secondary school all European countries. I know it's not European Union. Iġviri li mux biex nkun wieħed ikun jista' jitkellem il-lingwa tiegħu, imma jkun jista' jitkellem żewġ lingwi oħra jitalema mill-ewwel mill-iskola. Din hija importanti għaliex kif nistgħu nitkellmu l-mobilità tal-persuni minn hemm akolla fil-lingwi. Allura huwa importanti li nerġgħu innidu mil ġdid din l-istrateġija tagħna ta' suq wieħed. U ovvjament riċerka. Ija libertà oħra, il-ħames libertà. wasalt lej l-aħħar tal-kommenti. L-e-commerce importanti ħafna Minajru ma namlu xie. Apparti l-ħames li barri tajiet, emmu ukoll e-commerce u importanti ferm. U dak li aħna semmejna maġak Delor f'dak nixqsam il-komunità tal-enerġija. Rigward is-suq intern, suq wieħed mhuwiex postu hawnhekk li niddiskutaw fid-dettall. ħakolli eh, mor il komitati tijaj, intom u koll komitati, tijaj, minn għandi komitati speċifiċi tijaj, i u mv U ħankon għet niddiskuti maħħom. Il-komunità tal-enerġija tagħna wkoll importanti. Il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea għabbażi tal- tal-politika tal-koezjoni li neħil l-potenzjal ta' kolla. kollha. Jekk nisemmu dwar kompetitivita tal-ekonomija ħilsa, le anzi mhux ħilsa, ta' fuq l-arfin u fuq kompetitivna fuq il-problema ferm. Programmi ta' riċerka ħajkunna tmin program għaffas fil-naw ftit snin oħra, imma l-ekonomija bazata fuq l-arfin huwa ċar l-importanza taħħa ma wkoll il-potenzjal tal-politika ta' koeżjoni u l-importanza li din tista' tagħti l unjoni Ewropea. Il-bira konna qed niċċelebraw il-60 anniversarja tal-Kreazzjoni ta' Schumann u wkoll ir-rebħa ta' tini dwar dinija jiena li hemm differenza kbira għaliex jekk qed dwar din ir-rebħa fit-tieni gwerra dinjija. Hija xi ħaġa tal-passat, imma d-dikjazzjoni ta' xumen hija xi tal-ġejjieni tagħna. Kif nistgħu nasmu fuq il-metodi tal-komunità? Għalhekk jiena nippreferi d-ċelebrazzjoni niċċelebraw is-60 anniversary bi 65 anniversarju. Uh, well, thank you, uh, President, very much indeed. Kessi ta sew President għalli uh, naqat maħna l-lum u tal-li uh, kont uh, inti tant meċċej entuzjasta lina. U tant taħdem fissem il-parlament, ti promovina. Kessi tal-li ġejt fosna l-lum rix eh, dan ħajkun eh, dini okkazjoni importanti ferm meta niġu kif ngħidu biex nerġgħu nnidu mi ġdid su wieħed ta' ċittadini u konsumaturi madwar l-Ewropa li hija titlu tal-dokument tagħna llum u intom tkellimtu dwar l aspetti importanti ċittadini ukoll iridu eh, jisu għadi. Għalek huwa għabja kbir tiegħi issa li indur Sur Mario Monti ġatina idea ta' rapport tijaw u nittamaw illi jirġa jiġi u koll u ral u dim fosna meta jkollna ċans illi kuna konna ċans u kollu imma <laughs> huwa privileġ kbir tijaj li kien jataw inti konti jataw u li tista tġi biex udda. Grazzi ċer. Grazzi tal-li studentuna għonek l-lum Jina wa unur kbira lija li jedna fost il-preżenza ta' Sur Buzek. Jiena pittost emozjonat minn din il- dan il- sinjal ta', ta, ta rispett minna ħatakom rigward dak li għed fuq dikjerazzjoni ta' Schumann jiena ġenni naħseb li ma nafx kux konċidenza ma' rapport tiegħi huwa Eh, għandu d-data ta' 9 ta' Mej 2010. Naħseb illi u jgħaxa sabiħa u għaxir għalina għonek, ftit sijat biss qabel ma konna tajna tajt il-rapport li l-President tal-Kommissjoni illi u għal responsabilitaj kommissjona u u kol ħata l-President jutajni għal sur Rampoj, President tal-Parlament, tal-Unjoni Ewropea. Ija xaħġa li hija importanti li hija hawnhekk mhix biss kwistjoni tal-qed nagħtu ġieħ. Imma mingħajr ma it intom il-kol b'xi mod awturi u kol li jentu dan il-rapport. Għax fil-konsulti estensivi li kelli madwar l-Europa, dan l-aħħar ħames jew sitt xhur il-Parlament Ewropew, surċer kien il-qalba ta' dan l-eżerċizzju. Jiena ħattu ħafna gost li jiltqajt ma' sitta mill-gruppi tal-Unjoni Ewropea. Jina u koll ħadimt maħafna komitati Ekon, Crisis, u anki il-komitati tal-komitati tas-suq intern. u intom kontu tu appoġġ kbir jien kont entuzjas ħafna fuq il-fatt li l-kumitat tiegħek iddeċida li jkollu rapport ta' li ħareġ b'inizjattiva tiegħu stess u jiena fimt illi dan ikontribwixxa l-isforzi tiegħi u r-rapport tiegħi u l-kwalità jekk istanejtek ta' dan ir-rapport illi ġi preżentat mis-Sur Louis Gregg u li ġi adottat mod tant wiesa mill-komitat illi se jmur u dim il-plenarja ġumad diħla huwa appoġġ kbir ħafna għall sforz konġunt tagħna fis-suq intern. Ġifieri li jina ħasni, sni, wieħed minnkom hawnhekk fost dan il kumitat fostkom dan il kumitat u qed nistenna bil-ħera biex nagħmel skambju ta' opinjoniet u ta' idejat magħkom illum. Parsma tana ta' ideja surbuzek, il-rapport jisu din l-titlu ta' rapport qed jingħata importanza ġdida u jien qed nara rabta mill-qrib ħafna bejn il-problemi li ġew trattati milux mill-Unjoni Ewropea u mill-żona Ewro u l-kriżi grega. u l-kwestjoni ta' suq intern. din il-kriżi li naħseb li deċiżjonijiet li ttieħdu il-bira li kienu kuraġġużi eh, ħajwassu soluzzjoni din il-kriżi hija kwestjoni ta' finanz, kriżi finanzjarja, ta' finanzi f'pajjiż wieħed u moħrajn ukoll qed din dawn l-istess problemi, ma mhix biss problema ta' eh, problemi finanzjarji li qed ikollu effett fis-swieq finanzjarji jekk qed inħarsu lejn is-sitwazzjoni speċifika ta' dak il-pajjiż, il-Greċja, u jien isħaq li mhuwiex l-unika pajjiż. Naraw li sitwazzjoni tal-ekonomija reali hija huwa determinant importanti illi jkollu xaqsam li jaffettu ħafna l-bilanċ. Jindu xaqsam mal-produttività, mal-kompetitività, mal mal kompetitività U dan il-biċċa kbira minna hija minħabba li hemm nuqqas ta' um, aċċettazzjoni ta' dan is-suq intern. Għaliex il-pressjonijiet ta' modernizzazzjoni u kompetizzjoni ma penetrawx bizzejiet u mbul fond bizzejiet fl-ekonomija. U l-IMF meta jiġu għal kwistjonijiet finanzjarji huma problemi li jridu jitranġaw, jissewew, imma dan ikun għal xejn jekk ma nirranġaw xaffarijiet mill-eruq. Meta jina zort il-komitat tijak għabed, intu probabbilment iftakru jina sħat. ħafna li Is-su wieħed huwa l-komponent ewlieni tal- E litra F l-EMU illi hija bażika biex l-Unjoni Monetarja taħdem sew. Għalhekk dak li tagħmel dan il-kumitat mhuwiex biss importanti għas-suq wieħed suq intern imma importanti wkoll għall-Unjoni Ekonomika, għall-Unjoni Monetarja Ekonomika u koll għall-Unjoni Opera kollha kemmi. Għaliex dan huwa fil-fatt il-pilastru ta' migrazzjoni. Jiena fil-konsulta tiegħi madwar l-Ewropa, rajt kifet li Sur Bowzek fitilu li s-suq wieħed hija eh, qed jonqos il-popolarità iżda qed jiżdied fil-ħtieġa tagħha li nsaħħuha li nkabruha. Veri qudiem din is-sitwazzjoni jridu nagħmlu xi ħaġa, għandna żewġ għażliet biss fil-fatt. Waħda hija li dik li jiena nsejjaħ dik l-għażla defensiva li jgħid, alright, jekk dan is-suq wieħed tant mhux qed isir popolari, għansiet jonqos il-popolarità tiegħu, ejja ħan nippruvaw nkunu anqas koraġġużi fl-infurzar tas wieħed biex ma kritikawniex daqshekk. U għajan naħsbu darbtejn qabel ma nerġaw noħarġu b'ċentivi biex eh, nsaħħu dan is-suq intern. Ma naħseb li dan ikollu effett devastanti fuq il- ġejjini ta' so interni. Jiena nissuġġerixxi li konna azzjoni proattiva li teħtieġ aktar kompetizzjoni, mhux anqas, aktar tisħi, mhux anqas. Ma kif nistgħu nixbu għadi b'mod konkret jekk għadda nitħassib mod mifrux dwar is-suq intern aħna neħtieġu nidentifikaw u nifmu kull ħassib individwali. U jew nispiegaw li le daw mandomx bażi ta' xejn. Jista' jkun il-każ. Jew forsi niġu jekk niġu l-konklużjoni li li hemm forsi bażi għalija dan it-ħassib iridu noħorġu b'soluzzjonijiet għalihom. li jistaw ikunu fokati minn ma jħarbtu xejn imma nemma jneħu mis-suq wieħed l-idea li qed tikber kull ma jmur li danu inkonsistenti mill nis-saħħa industrijali, ambjentali u soċjali tal-Ewropa. Hekk kif qed jażmu ħafna eh, kummerċi dawk li qabel kienu dawk qed jixprunaw is-suq wieħed. Għalhekk fir-rapport nittama li se ssibu analiżi bir-raqqa ta' dawn il-tħassib U dawn affarijiet ma tantx isiru soltu veru fid-dokumenti tal-istituzzjonijiet Ewropej għax qegħdin fil-limitu tarf net tal-korrettezza politika ma jina ma minix korret politikament ġifiri miex problema lija, illi ma wix pajis pajis, imma billi naqdu l-istati membri, per l-ekonomija kontinentali nqarbu għama dik tal-ekonomija tas-suq, dil pajizi anglosassoni, pajzi membri il ġodda pajizi membri nordiċi, ġifiri biex wara l-kriżi is-sitwazzjoni tkun iktar favorevoli minn qatt qabel għal ehm, żarmar ta' oppożizzjonijiet ideoloġiċi fuq il-modelli ekonomiċi. Naħseb hija issa u żmien illi nidentifikaw punti ta' konverġenza biex f'dan l-approċċ oġġettiv aħna nkunu nistgħu nilħu it-ħassib kollha vari li jiġew jiġu espressi matwar l-Ewropa imma għabbażi ta' din il-linja komuni ta' politika li s-saħħaħ l-idea ta' integrazzjoni u taqqat il-saħħa tas-suq intern. Intom ser sibu tlet kapitli ta' sostanza fil-rapport. Kapitlu 2 dwar li nibnu suq intern iktar b'saħħtu x'inhu huma l-interventi meħtieġa biex nagħmlu dan. U rakkomandazzijiet speċifiċi huma mniżlin għal kull ħaġa. U bat, eh, skont l approċċ jina spjegajtilkom mhux biss li naħal u dan is-suq, imma li nibnu konsens fuq dan it-tip ta' suq, għax inkella mhux se seħ u x'inhuma il- il-qosma tal-bini ta' kunsens, il-libertajiet ekonomiċi, drittijiet tal-ħaddima. Li, per esempio, mill kustjoni ta' servizzi soċjali fis-suq intern jew kif nkunu sa' konna aktar saħħa fuq ix-xiri pubbliku jew it-tassazzjoni fuq is-suq wieħed hemm ħafna forsi li jħossum u minn beżejn dwar din imma għandhom sejrin zballa għaliex Kif jiena sprovajt nispjega u għalli. li l-ideja ta' suq wieħed huwa li naħdmu fl-imkien biex nħarsu s-sovranità tat-taxxa kella ma nagħmlux damek m'hemmx eh, ċans li nkunu nistgħu naħdmu fl-imkien issa timembriment probabbilment jażbu li bekk ikunu qegħdin iħarsu s-sovranità tat-taxxa tagħhom imma fil-fatt dan iktar ħajt il-fuq malajr. Jew is-suq uniku l-politika industrijali jew is uniku l-politika ta' koeżjoni. U nixtieq ngħid ukoll mhux biss lill-President tal-Parlament Ewropew illina fl-Istati Membri l-ġodda tal-Istati Membri għaraft appoċ, potenzjal ta' appoġġ politiku biex aħna nkomplu għaddejjin bis-suq uniku dan għaliex huma għandhom kultura ta' ftuħ ta' kompetizzjoni ta' tkabbir u dawn huma ingredienti ewlenin jekk aħna rridu li jkollna inizjattiva politika suq uniku. Ovvjament, huma għandhom l-istennijiet tagħhom, għandhom it-ħassib tagħhom. U waħda minnhom hija marbuta mad-dimensjoni tal-koeżjoni fis-suq uniku. U għalhekk jiena provajt naqat l-elementi flimkien u dan jinkludi wkoll pajizi oħra fejn għandhom tassib għalix issu uniku u għawis territorju miftuħ għal konkusta barranija. Jina nemmen fil-merti tal-ftuħ u irridu nżommu dan il-ftuħ. Biex namluħ, emmek u kol irridu nipruvaw nindirizzaw xi tħassib partikolari u jina użajt espressjoni li hija sempliċi forsi xifti ta' nqas sempliċi li nimplementawa. U jina qed li jrid ikun suq miftuħ imma mhux diżarmat. L-aħħar kapitolu b'saħħtu huwa dwar kif nistgħu niksbu suq uniku b'saħħtu dan jinkludi l-infurzar mill-ġdid. Għaliex aħna maħniex nistennew eh, l-komissarju ma jkunx aħras biex implementa suq uniku, aħna nistennew li jkun aħras. Imma biex l-infurzar ikun rigorus u aċċettat f'soċjetà Ewropea ta' sek diversa, aħna lek irridu nindirizzaw xi tħassib speċifiku fis-suq uniku. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi fl-aħħar kapitolu ta' tlet paġni li huwa inizjattiva politika biex iġim saħħa suq uniku u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja jiena staqsejt li l-nifsi mistoqsija. Dinja mistoqsija li jiena nemmen hija komuni għatlet tliet istituzzjonijiet hija problema għal kulħadd. Ġifieri, il-suq uniku huwa importanti. Iżda jekk xi ħadd ikun pessimista, Din naraw illi din hija ġabra ta' kwistjonijiet tekniċi u xejn sbieħ. Kif nistaw aħna nipperswadu lill-istati membri biex jamlu aktar investiment, jiddedikaw aktar enerġija Qasam bħal dan li ma tantx appella għall-istati membri. Jiena naħseb li rridu ngħidulhom eh, dwar xiex qegħdin nitkellmu hawnhekk li l-ġejji dan huwa l-ġejjieni għal Munita Ewropea. L-ġejjieni għal 27 stat membru. Jiena provajt nuri illi hemm affarijiet bħal unjoni Ewropea 2020 li jemju it messija emerġenti ekonomika dawn kollha huma il-qalba tas-suq uniku. Forsi mhumiex daqshekk ovvji. Jiena naħseb li huwa fidejn it-tliet istituzzjonijiet li huma jsibu modi kif ikunu jistaw jamlu l-sforzi tagħhom. Forsi d-dinja ħidma xifti t-tedjanti ma tantx tħajjar il dak li jkun imma huma jistgħu iwa jagħtu joffru l-enerġija tagħhom f'dan il-qasam. dan huwa wieħed mill-elementi li nsibuħu għal fi rapport ta' l-Sur Grek. Ġifieri, hekk kif il-Kunsill fuq inizjattiva tal komissjoni ikun sa pakket biex ikun jista' jipproċedi bih intom forsu forsi tkunu tridu tikkonsidraw proċess xiftit aktar maġġel għal proċess leġislattiv kif sar bil-white paper tal-1985 biex jiġi mibni l-proġett tal-1992 jien nixtieq nikkonkludi billi ngħidilkom illi jiena żviluppajt kemm stajt frabta mal-white paper tal-1985. Dak li għandu Dak li wiet issa il-President Barroso mill-lini gwida ta' politika tiegħu f'Settembru li għadda hija xi ħaġa illi jiena naħseb illi hija f'paralleliżmu totali ma' dik l-inizjattiva politika. Però issa l-kondizzjonijiet huma ħafna aktar diffiċli u għalhekk irrid ikonna aktar determinazzjoni. Jiena tassew grat fil-konfront tiegħek sur President u anke inti sur Chairman. Jiena qed nara rrida tagħkom illi aħna inkomplu niproċedu. Grazzi tassew. Well, Mario, thank you uh, very much indeed. Grazzi tassew Mario. L-ewwel ned grazzi tal-ħidma tassew tajba tiegħek f'dan ir-rapport. Jien għadni ma qrajtx sal inqas dettall kolonet jina eh, għandi zvantaċ għalix rapportijak u miktub b'Inglis tajjeb ħafna imma għadu mux disponibli fil-lingwi l-oħra. Ser ikun disponibli fit-tlet lingwi oħra jgħid sur Monti sal-lum sal-lejla. Jina nishtiq nitkellem dwar l-impenn li inti tkellim dwaru. Jina naħseb li waħda mill-affarijiet f'dan dan il-kumitat iħoss hija li suq uniku huwa proġett kruċjali, proġett ewlieni għall-Unjoni Ewropea u għaċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea. aħna ridna nuru solidarjetà mal-enijiet tiegħek imma ridna wkoll nuru kien il-parlament għandu rwol ewlieni. Dan ir-rapport ġie adottat ukoll maġġoranza kbira f'dan il-Kumitat. Kif il kol tafu, dak l-għandu l-inizjattiva politika li inti tappella li fl-aħħar ta' rapport aħna ħriġna bis suġġeriment illi jirtu konna qatt tassu uniku. Dan huwa strument ġdid li faslet il-Kummissjoni permezz ta' Small Business Act. Dan lat però irrid ikopri l-inizjattivi kollha li jittieħdu kemm fiħdan il-Kummissjoni fih fiħdan l-Istati Membri. Naħseb li nistgħu nagħmlu ħafna pro progress hawnhekk fid diskussjoni li ser konna l-ġimgħa dieħla dwar li ju 2020 ser ikkonsidra dan ir-rapport ukoll aħna nittamaw illi hemmhekk aħna ta' bilħaq inkunu nistgħu insaħħu l-element tal- politika tassu uniku fiħdan il-proposta tal-Europa 2020. Jina diġa għamilt l-mutijaj, tkellimt mal-presidenti u kol inkarigati biex aħna nimxu lejn dan il-għan. Issa, inti ser tibqa' magħna hawnhekk għal żmien ta' sew qasir, imma jinser nistaqsi il-mexxej tal-gruppi politiki politiċi u l-koordinaturi biex ikollhom rispons inizjali għal eh, suġġerimenti tiegħek. Imbagħad forsi inti tkun tista' twieġeb. So, um, so what I'm going to do is to invite, we, we have about 20 minutes, so if, I, if my colleagues could perhaps speak for two or three minutes each, and then if... if Anna 20 minuta, forsi jek tistaw titkelmu għal 3 minuti, jek if l-inna l-ħin kun nistaw nieħdu aktar mistoqsijiet. L-onorvoli Schwab, l-onorvoli Gepard, l-onorvoli Buzoj, il-senjura Tunoj se titkellem flok il-senjura Lula sur xnika l-ICR, u sur Dion dan għalhekk ikopru l-gruppi politiċi kolla. Umbat, ser nistiden is-Sur Grek biex jitkellem u ukoll mill-punt di vista tijaw bħala rapporter. S-sunjera Is-sinjora kemm tixtieq u ukoll ma skont kemm iflinna ħin. Nervu li xwab. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Professor Monti. Ähm, Im Namen der EVP-Fraktion möchte ich Ihnen äh, zu diesem... Grazie, Herr Präsident. Sur Monti, fissem il-PPE, jien nixtieq nifraħlek għal dan il-dokument eccellenti u bilanċat jiena naħseb illi għal eh, Kumitat Imko u għal Unjoni Ewropea in ġenerali naħseb illi dan jagħti messaġġi ċari illi naħseb ser jigwidaw il-ħidma tagħna fis-snin li ġejjin. Sur Harber qal li fir-rapport Sur Grek aħna ser nkunu qegħdin nifokaw dwar Single Market Act lat tal-suq uniku. Jien naħseb li dan il-lan immur tajjeb ma' rapportijak. U nistaw nieħdu bosta punti u naplikawom għall lat tas-suq uniku. Kien hemm punti fir-rapport, jiena ma qrajtx id-dokument kollu, però inti tkellim dwar ir-regolamentazzjoni din hija għodda importanti biex ikun hemm it-trasparenza. Jiena ma naħsibx illi għaxar snin ilu konna naraw sentenza bħal din. F'punt li ta' punt wieħed inti tgħid li s-suq uniku huwa eżempju għal sistema ta' sew kompetittiva għal l-ekonomija tas suq soċjali. Jiena naħseb illi Dan huwa il-qalba ta' rapport. Innaħseb kollox huwa marbut ma' dan imbagħad id-drittijiet tal-konsumatur suq interni, tassazzjoni pereżempju. Dawn huma punti illi jaqgħu taħt din il-qalba tal-mudell Ewropew rajna illi l-kapijiet ta' stat lest illi jihdu deċiżjonijiet meta ikun meħtieġ illi deċiżjoni bħal dawn jittieħdu. Jien ma nafx ser naqbad nistaqsik, nixtieq nirringrazzjak għal dan ir-rapport u aħna ser niżguraw illi dan ir-rapport jiġi konkluż kif għandu jkun. Grazzi. Grazzi sur President, grazzi sur Monti tal-ħidma tiegħek u ta' diskussjonijiet qabel dan id-dokument. Inti żgurajt li l-Parlament Ewropew kien dejjem involut fid-dibattitu. Jiena ma stajtx naqra l żewġ paġni f'nofsija, speċjalment minħabba li id-dokument huwa bl-Ingliż, u għalhekk ma nafx eżatt x'fih il-dokument. Pero nina naħseb il-prezentazzjoni tijak il-lum kienet tassaw interessanti. hemm konklużjonijiet ovvi li permettu li aħna niżguraw li kunem politika tajba ċittadini tagħna, ma minħabba li ma tantx għandna ħin disponibbli hemm xi punti li nixtieq nitkellem dwarhom. Per eżempju, inti qed li għandna bżonn ta' ta' impatt marbuta ma dak li għanna f'termini leġislativ inti għat li neħtiġu aktar kompetizzjoni, kompetizzjoni, aktar infurzar. Jinnaħseb illi għandek raġun imma jagħmel aktar sens kieku tkellimna dwar aktar drittijiet tal-ċittadini tagħna, aktar drittijiet tal-ħaddiema tagħna. Aħna qatt ma smajna it-tieni parti ta' din is-sentenza. naħseb hekk għandna bżonn ċittadini tagħna, neħtieġu suq interna ċittadini. Jiġifieri l-ekonomija tagħna tinsab hemmhekk għaċ-ċittadini u mhux bil-kontra. Din ma tantx kienet ċara f'dak li qed inti. Pala membru ta' Social Demokratiċi jena ma staqx li nara miktubek. F'pagġna 72 inti għat illi il-Posting Directive rridu narawa mill-qrib biex kunem jinżam id-dritt tal-strajk u jiġi eżerċitat b'mod sħiħ. Din hija kwistjoni ta' importanti fi postijiet Skandinavi per eżempju. Jiena nishtinajt u ukoll li aħna għandna bżonn intejbu din id-direttiva u niżguraw illi id-drittijiet ċiviċi, drittijiet soċjali, drittijiet tal-ħaddiema kollha jridu jiġu rispettati bissieħ. Dan għandu jissir kemm fuq livell nazzjonali u kif ukoll fuq livell Ewropew permezz tal-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni. Per eżempju, l-infurzar u regoli ċari u komuni. Din hija xi ħaġa li aħna nalqalbna. qalbna u għalhekk suq intern pożittiv fi klim. Jina nittama li taromek l-affarijiet ukoll, inti jett li ħerġin tliet verżjonijiet ukoll, nittama li kunem hemm verżjoni bil-Ġermani sal kun aktar faċli illi jiena nkun nista' naqra dokument u nkun naf x'fieħu ma fiex. Grazzi. L-Onorevoli Buzoj. Grazzi, Sur President, ser nitkellem bil rumen Grazzi tassew. Sur President. Sur Montina nixtieq nifraħlek għall-isforzi tiegħek. Grazzi ta' din il-bicċa xogħol hekk tajba. Ovvjament din għandha strateġija blan għal ġejjieni biex jaġa jiġi mill-ġdid is uniku. Jiena konvint illi aħna ser niddiskutu għal darbohra dan il-dibattitu, apparti il-diskussjoni tal-lum. Issu intern huwa kritiku għal l-iżviluppi globali. Issa inti semmejt ċertu punti illi mhumiex bil-fors parti mill-isforzi tagħna fis-suq intern. Per eżempju, inti tkellim dwar is-settur tal-enerġija. Issa hawnhekk aħna irridu nitrattaw l-affarijiet flimkien, irrid konna approċ ibbażat fuq solidarjetà biex bekk aħna nkunu nistgħu nindirizzaw l-isfidi tal-ġejjieni, kunu nistgħu niksbu riżultati dak li għandu xaqsam is-sigurtà tal-enerġija fl-istess waqt aħna rridu nħadnu l-enerġija li tġeddet u jiena nittama illi suq armonizzat tal-enerġija ser iwassal biex iċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa jkollhom prezzijiet dejjem aktar baxxi għall-enerġija tagħhom. Inti wkoll tkellimt dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali b'mod partikolari. Jiena naħseb illi aħna eh, ma rridux nwarbu l-inizjattivi marbuta ma' dan il-punt. L-iktar meta naraw la bozz ta' direttiva tal-Kommissjoni. Għaliex din bħalissa hija blokkata fil-Kunsill. Forsi rridu naħsbu dwar inizjattivi oħra wkoll. Inti tkellem dwar id-direttiva dwar it-taħriġ vokazzjonali u wkoll id-direttiva tas servizzi. fil-studio tijak jinti suġġerejt ħaġa li jina naħseb li hija tassew siwja. iġifiri. Il-fatt li aħna irridu nużaw ir-regolamenti u mhux id-direttivi jekk aħna rridu nagħtu garanzija ta' suq intern aktar effettiv. Jiena naħseb illi il rapport jagħti stampa ċara ta' kif jinsabu l-affarijiet bħalissa. Ir-rapport fih ukoll strateġija b'saħħitha għal ġejjeni. Nixtieq nifraħlek għal darbohra u tista' toqgħod fuq l-appoġġ tagħna. Grazzi l-Onorevoli Turman. Ser nitkellem bid-Danis. Nittama li huma lestien fuq. Nixtieq nibda billi nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek, il-ħidma intellettwali. Naħseb li din kienet ħaġa sewja. Issa irridu naraw l-Ewropa fuq xiex trid tiddependi fil-ġejjeni biex tkun tista' tkampa u kif ser indaħlu wkoll in-nies qiegħda ser indaħluhom lura fis-suq tax-xogħol. Issa, fisem il-partit tal-ħodor jiena joġobni dan l-approċ maqut, l-approċ olistiku għas-suq intern. hemm xi tħassib li nixtieq nitkellem dwaru, ma nixtieq nibda billi ngħid li tħassib huwa ġenwin. Jekk dan huwa tħassib soċjali huwa minħabba suq tax-xogħol, jekk huwa tħassib ambjentali dan huwa minħabba illi aħna m'għandniex suq eh, intern ekoloġiku. Jiena naħseb illi huwa importanti li aħna nirrikonoxxu dawn dan it-ħassib u neħduhom bis-serjetà u naslu għal konklużjonijiet ovvju ċari, għanna bżon ta' respons politiku. Tlet mistoqsijiet, jina rajt biss sommarju ta' rapportijak, u għalek ma' rajtux minn 10 sa' 10. Id-drittijiet soċjali Ewropej. Ġifiri, aħna rridu noħolqu bilanċ bejn id-drittijiet ekonomiċi u soċjali minnaħa u l-libertà ekonomika minnaħa l-oħra. Jien nixtieq nifraħlek ta' dan. Aħna għandna id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema għandna wkoll il-dritt għall-strajk u l-istati membri jridu jimpenjaw ruħom f'dan ir-rigward u jiena eh, kuntenta illi inti dan ktibtu fir-rapport tiegħek qed inħaġa jien nixtieq nappoġġjak fir-rigward tal-proposti marbuta mat-taxxa inti jett li neħtieġu definizzjoni komuni għal bażi tat-taxxa konsolidata tal-kumpaniji. Aħna irdu niddeċidu x'tip ta' kompetizzjoni rridu għal ġejjini tal-Ewropa u mhux armonizzazzjoni sieħa x'din mis ser tkun xi ħaġa possibbli aħna irdu niksbu xiftej minimu għaliex jekk dan ma jisir seru konna kompetizzjoni li ma tkunx tajba inti illi xi stati membri iridu forsi ċedu xi ħaġa biex huma jkun jista' jkollhom lura sovranità tagħhom. Inti qed illi servizzi soċjali u l-interess ġenerali jarġa jiġi mdaħħal fil-suq intern. sa jien ma qrajtx dan f'dettall, imma jiena nsab ħerqana biex inkun naf kif inti tara dan f'termini ġenerali. Dina kwistjoni politika naħseb. Nixtieq nara xi xaqliba ftit aktar ekoloġika. Irridu naraw kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet aktar ekoloġiċi li ħarsu l-ambjent Jien naħseb li dan huwa punt ewlieni għall-istadju li jmiss tas-suq intern u tal-investiment tagħna fil-politika tal-industrija. Għaliex din hija bidla sħiħa dwar kif aħna nipproduċu l-affarijiet dwar il-metodu ta' produzzjoni tagħna. U naħseb li din hija xi ħaġa li aħna nistgħu naħdmu dwarha f'dan il-kumitat għabbażi ta' rapport tiegħu. Jien sab biex naqra il-dokument kollu, grazzi. L-Onorevoli Koziċnik. jina ser nitkellem fisem li sijar. Jina nishti nissiħeb ma ringrazzjamenti tal-kollegi l-oħra rapport ta' kwalità da' sekolja. Meta jina stajt nqallef ftit id-dokument, ġibbid li l-attenzjoni kapitolu li jismu nisimaw il-Ewropej. U jina naħseb li diġa dan id-dokument kien xida illi huwa tassew ta' kwalità għolja. Għaliex sitra qabel ma kenna il-kriżi illi ħakmet l-Ewropa kollha aħna diġà konna qegħdin naraw proposti dwar kif nistgħu noħorġu minn din il-kriżi. Ovvjament aħna irdu naħdmu biex nisimaw aktar għal ċittadini, għal ċittadini għeddin jitolbu biex ikun hemm industrija Ewropea aktar mifruxa. Per eżempju, diversità fit-taxxa tista' tgħin aktar milli kieku jkun hemm għaqda fit-taxxa. Forsi nistgħu nitkellmu aktar dwar innovazzjoni. Jiena żgur li d-dokumenti jekk jitkellem dwar dan. Jiena wkoll sodisfatt illi nista' naqra dwar dawk is-suġġetti illi ċ ċittadin Ewropej jikritikawhom, jiġifieri anqas regolamentazzjoni, anqas burokrazija. Jina żgur illi inti titkellem dwar l-istandardizzazzjoni, dawn huma spess strumenti illi ma tantx jiġu diskussi. Huma importanti biex tiġi żviluppata l-innovazzjoni, biex jiġu żviluppati servizzi aħjar, jena naħseb li dan huwa l-aqwa mod kif aħna nistgħu niproċedu fih dan is-suq intern. Inti wkoll tkellim dwar kif nistgħu nittrattaw l-ostakli, naħseb li l-koll naqblu illi wieħed mill-ostakli mill ostakli mil fis suq intern, fis-suq uniku huwa il-servizzi. Dan huwa taxkil, u hawnhekk il-koll irridu nagħmlu aktar. Fir-rigward fir rigward ta' din ir-rabta mill-qrib jiena nixtieq insejħilha kuraġġ politiku. X'nistgħu nippromovu hawnhekk? Nistgħu nippromovu ċertu linji gwida xaħat irid ikollu l-kuraġġ biex jimplementa dak li jinqabel dwaru kien hemm inizjattiva mnedija Missur Barroso. fejn eh, kien hemm is-sur Strojbe eh, li ħareġ l-inizjattiva imma kważi xejn ma ġi implementat minn din l-inizjattiva. Jiena nixtieq li kun hemm aktar kuraġġ biex biex il-prattiċi tiegħek jiġu implementati. Grazzi issa l grupp l-Onorevoli Dion. Grazzi, ċer. Mela. Eh, dwar il-rapport aħna zammejna ħafna kontatti mal-Kommissjoni anka fuq livell bilaterali e, xogħol il-ħidma saret mod trasparenti ħafna. Mela, e, ma tanċ kelli ħafna ħin biex naqra dokument kollu, ma diġà rajt ħafna punti li huma per pereżempju l-attenzjoni li tingħata lill-SMEs u e, Eh, dwar it ta' tal-applikazzjoni li kun hemm trattament indaqs iva xi eh, standards partikolari ma mhux ħafna u li l-liġi għandha bżonn tiġi applikata b'mod uniformi u mbagħad eh, kien hemm il- Rrit ikun hemm iktar flessibilità dwar il fornament pubbliku mbagħad dwar il-fiskal iva forsi nistgħu narmonizzaw l-affarijiet imma għandna nevitaw li ikun hemm il-kompetizzjoni bejn l-istati membri mill-lat fiskali. E, kif l-Onorevoli Gepard għal l-aspetti ta' drittijiet soċjali, jiena qatt ma sibt l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal- għax-xogħol indaqs u dwar kondizzjonijiet ta' xogħol u e, s-salari iva dawn huma punti importanti u rridu jinsabu fid u dan il-prinċipju għandna bżonn nisħuq fuq u, u President jiena naqbel 100% mal- ma Massur Monti meta qal li s-suq eh, uniku se jkun ta' importanza kbira ġifiri rridu naraw kif nistaw aħna nerġaw eh, nkatru l-kompetenzi bejn eh, il-kumitati differenti tal-parlament għax għalek hemm bżonn ta' kooperazzjoni ħallibek ikollna dawn id drisiet li jiena semmejt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim, sfortunatament m'għandniex iżjed ħina l-iktar kellima, nasib ikollna opportunità eh, oħra li nistiednu sur Monti eh, ma nixtieq nisma' minn ir-rapporter tagħna fuq ir-rapport fuq il- so intern il-Viċi President Louis Grek. Thank you very much, Mr. Chairman. Grazzi ħafna. Sfortunatament, bħal kollegi tiegħi, eh, dan ir-rapport għajtu daqqatajn biss, imma nistgħu naraw mal-ewwel daqqatajn li sur Monti tana rapport ta' kwalità u li ħafna analitika, komprehensiva, u fit-teorija għandha tatina eh, xi ħaġa li l-istati membri kollha għandhom jaċċettaw Dan ir-rapport jindirizza lejja ġifiri dwar il-proċess ta' integrazzjoni u tas-suq ukoll. Jiena ma tantx stajt nara jekk dan jindirizza l-dimensjoni soċjali u ambjentali tas-suq uniku ġifiri l-approċ il-ġdijt, imma naf u għetna summi li hemm kapitlu dedikat ta' ċittadini u il- konsumaturi, ġifir xi ħaġa ġdida u xi ħaġa importanti ħafna. Ma jiena l-iktar inkwetat li wara dawn ir-rapporti kollha x'inhuwa il-pass li jmiss. Nixtieq jiena insomma mhux mistoqsija lilek imma mistoqsija lill-Kummissjoni. Aħna se jkollna ħafna rapporti, rakkomandazzjonijiet proposti fl-aħħar u dawn għandhom juruna id-direzzjoni li għanna neħdu. Imma nixtieq li jena li kolli ħaġa speċifiku barra il suq uniku biex kunna naf se tkun l-azzjoni tal-Kummissjoni viżadi u ir-rapporti kollha l-proposti kollha l-suġġerimenti konkreti tiegħek jiġifieri sabiex dawn l-idejat isiru proposti strateġiċi. Grazzi. Good, well, um... Uh, I'm sorry we have to curtail the discussion, but we do have uh, a commissioner. Grazzi, eh, sfertna irridu nalqu hawnhekk għonek għanni l-kommissarju u li eh, se xemeta li se jattendi iktar tart. Naf li eh, miktar nis li jishtiqu saqsuk mistoqsijiet, imma Marron, jena nistab ċert li inti se terġa tattendi xilla għatana jina sena tik imma opportunità għalli twieġa pal xi punti li saru u tagħmel il-kummenti tal-aħħar u forsi nistgħu nitolbuk tajdulna kif il-President Barroza eh, inti se tressaq ir-rapport lill president x'inhu ma l-intenzjonijiet tiegħu x'qed tkun l-skeda ta' żmien tiegħu. Grazzi permettili nibda forsi minn dan l-aħħar punt ġifieri li ċer ajem eh, u li rapporter sur Grek ajem, ġifieri l-Kummissjoni se tagħmel. Ovvjament, intkom għandkom bżon nissaqsu l-Kummissjoni u ninstab li ħassaqsu l-Kummissjoni imma jiena naħseb li ehm, x-kombinazzjoni li l-President Barnoso nida din l-inizjattiva u id deċida li jitlob rapport permettili nuża bisħiħ eh, u nishtiq nisaq kien jien grat ir rizorsi tal kummissjoni, eh, il-kummissarji, eh, il-rizorsi differenti. U wara il-konverzazzjoni li kelli miegħu dalodu, konverzazzjoni li kienet fit-tul, ħafna sugu jiena naf li u għandu l-intenzjoni li juża eh, dan ir-rapport. Eh, iġifiri hemm interess u issa nippruvaw fitxu data u jixtieqni eh, li nippreżenta dan ir-rapport mal-kummissarji. Jiena m'iniex f'pożizzjoni li natik surċer programm preċis dwar is-segwitu fisem il-Kummissjoni imma jiena fiduċjus li din il-priorità se tibqa fil-qċċata u forsi eh, sessir ikbar bħala priorità ovvjament il- il-parlament u xogħol tal-parlament kruċjali sabiex eh, l-imħuħ tal-istituzzjonijiet l-oħra jkunu eh, iktar iffukati naf li jintko li eh, meta tkellimt jiena mal-konsil litra li jintkom batku battu ġiet msemmija permettili niskuża ruħi l-fatt li il rapport eh, huwa miktub b'lingwa waħda biss. Jiena naħseb li dan ir-rapport diġà jinstab fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni eh, bil-Franċiż, Ġermaniż u Taljan u daqt se jkun disponibbli fil-lingwi kollha. Għalhekk eh, nixtieq napologizzax intkom ma kellkomx il-lingwi kollha u il-ħin eh, sabiex tistudjaw dan ir-rapport bir-reqqa ma tistgħu tapprezzaw li jiena xtaqt naġġel u nippreżenta dan ir-rapport jiena mhux se naddi il- punti kollha li saru, punti interessanti, ma jider li jaw appoċ, imma appoċ li jetemmek bil-pat il-kumbuzzjoni li jintkom taqraw dan il-rapport u tifluħ, eh, ħaġa li tħeġġiġni ħafna. U eh, nixtieq jiena nisħaq fuq dawk l-aspetti li forsi deru li kienu neqsin minħabba il-ħeffa ta' konsultazzjonijiet nista' nifhem b'mod partikolari s-Sinjora Gebart ovvjament jiena qed iktar kompetizzjoni iktar eh, tisħiħ għax jiena konvint li għanna bżon li kolna dawn it-tnejn, specialment jiena konvint li manni aħna nipruvaw naddu suq uniku li mhuwiex aċċettabbli u najdu li se naċċettaw ħafna affarijiet li huma inqas Jekk eh, taqra l-rapport naf li ma kellekx biżejjed ħin tagħmel dan, eh, l-ewwel qabel kollox mm, eh, qatajn li sottotitlu jiġifieri strateġija ġdida għas-suq uniku għax mm, qed nitkellmu dwar strateġija ġdida. Jiena rriflettejt ħafna fuq is-sottotitolu. Jiena ktibt li l-affarijiet huma f'servizz ta' suq uniku u ekonomija unika u jekk tħarsu per eżempju lejn paġni 25, 27, Iva, hemm kategorija ta' tħassib u qed nieħu pjaċir li qed narom dawn il dan it-tħassib u għatmu senat il-rekomandazzjoni li dawn eh, jitnaqsu Per eżempju, B1 paġna 25 it-ħassib ta' dawk li jett kirid ġifiri il-rent seekers għana nishtiqu li eh, il-pozizjonijiet jitnaħħaw għal zvantaċ għal dawk li huma esklużi ġifiri għazzazax eh, li istabiex dawn jihdu vantaċ iktar mill-li dawk li jishtiqu eh, jkollhom iktar aċċess u tħul għalhekk ejja ma naqtawx qalbna u meta ngħid dan li ma rridux naqtaw qalbna fuq l-infurzar u l-impenn jiena eh, jiena mhux nagħti rekomendazzjoni li s-suq uniku jażel din id-direzzjoni, ma bat tistgħu taraw il-tħassib tal-konsumaturi, tal-ċittadini, eh, il-kustjoni soċjali. U naseb li inti tara fil-fat li em, kategorija ta' kwestjoniet soċjali li għandhom xi qasmu ma' servizzi li huma ta' interess ġenerali eh, ħaġa e, unika eh, u inti jekk taqra r-rakkomandazzjonijiet tista' tara mm, xaġa simbolika normalment mhux ssibu bħala l-ewwel paragrafu ta' kapitlu li mm, paġna 37 Lele, il-kellim jiskuza ruħu 38 normalment ma sibux eh, l-ewwel paragrafu li jgħid li namlu s-suq uniku jaħdem għaċ-ċittadini konsumaturi u l smis dan mhux l-approċċ eh, ta' stoltu dawn ta' spiss ikunu eh, punti sekondarji imma jiena smajt mhux biss l-Ewropa imma l-kumitat tagħkom ir-rapport ta' Grek u hemmhekk tistgħu taraw dawn il-kwistjonijiet dan it ħessib eh, li huma importanti eh, għal konsumaturi mbagħad hemm paragrafu speċifiku fuq illi jiġu msaħħa l-konsumaturi u nixtieq jiena u qed nieħu pjaċir li eh, is-Sinjora Truna Turanen arfet li eh, il-kwistjoniet ambientali eh, huma inklużi u nifhem li inti tixtieq tara iktar mm, dwar dawn il-kwistjonijiet, imma meta jkollok ħin tista' tħares lejn il-kapitlu 2.4 dwar l-ambjent mm, ġifiri s-suq uniku u l-tkabbir favur l-ambjent, tibdil klimatiku, l-enerġija u l-ambjent dwar id-drittijiet tal-ħaddiema, iva. Jena forsi mort Lilin u stedint eh, l-kapijiet ta' Business Europe u l- il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions tal-Unjoni Ewropea diskutejt magħhom biex eh, nara mm, x'direzzjonijiet nistgħu nieħdu u tistgħu taraw informazzjoni bazata fuq diskussjoni li kelli uh, sur Buzoj et nara li fos il-punti l-oħra ta' interess li inti semmejt, inti tkellimt dwar preferenza li jena għandi għal eh, regolamenti mux direttivi, mux bis nitfaktar pis fuq il-regolamentazzjoni imma pala għazla ta' strument speċifiku sur xwab inti eh, mm, ma ressaqx xi mistoqsijiet speċifiċi, esprimejt l-ammoċ tiegħek, l-appoċ tiegħek u tkellimt dwar referenza għal l-ekonomija tas suq soċjali, eh, ħaġa importanti u Eh, dil-ħaġa għandha tintoġob lill-gruppi kollha politiċi għax huma b'mod unanimu qablu fit-Trattat ta' Lisbona ma mhix referenza ma ħaġa ħdimt ħafna fuqha u qed nara li saru ħafna eh, kummenti sur Koxnetfiċ Sinjura Turn E, e, taxxa u Sur Diong fuq id-dimensjoni fiskali, mux senot nidħol fiktar dettal hawnhekk ninstab ċert li dan il-paragrafu e, mux se jintessa u għetniħu pjaċir b'dan u Iva Sur Diong kif tista tiftakar mill-konsultazzjonijiet bilaterali tagħna ma nishtiqx jiena u inti ma tixtieqx li konna suq uniku li jiġu konsidrat bħala teddida għad-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema jekk ikun hemm dan il-ħsieb biss mela hemm xi ħaġa ħażina, mela u għalhekk li pereżempju għal dawk li jaħdmu mm, mal-posta jiena ddiskutejt din il-kwistjoni fit-tul. Ċer, skużani tal ma naħsibx li din mm, l-okkiżjoni li nidħol fiktar dettal nittab ċert li eh, mux dawk li talbu sabiex jitkelmu nataw l-opportunità, ma jena dejjem disponibli nixin ringrazzjakom għall-attenzjoni l-appoċ ta'kom. Uh, well, thank you uh, very much, first of all, for offering to... Grazzi, grazie ta' sew tal-li ġejta unek fosna biex t-prezentanna rapport u u kol jena nistanejt mill-ewel RTA u nix naqbel ma' sur grek li kwalità li xogħolok l-informazzjoni li inti daħalt fija, l-fatt li din xaħġa li president nifsu tak pala kariga personali, din tak eh, l-opportunità li tkun iktar sinċir u ma tinħabix wara subajk u li din xaħġa vera forsi ma taġobni il-kol mal-menu tina stampa ċara ta' x'qed jiġi mhux qed jiġi. U għalhekk naħseb il-mod kif inti qed taħseb huwa mod li aħna wkoll ħaq naħsbu bħala dan il-komitat dwar l-importanza tal-suq intern bħala parti ewlenija tal-ħidma tal-interna tal-Unjoni Ewropea. U aħna għedin u kol nadottaw li konċetti li niprovaw nadottaw il-parlamentari nazjonali biex jiġu fostna u jitkelmu dwar il-sujġet u l-implementazzjoni ta' dak is-suġġett għalhekk nigrat ħafna lejk ta' dan. Qabel ma titilqu nixtieq illi dak li sistamlu għall-arkivju tal-komitat jekk ġobkom tixtat tiffirma kopja tar-rapport tiegħek li kien um, nizzel bħala id-9 ta' Mejju, datat id-9 ta' Mejju. Jekk ġobko, jekk ġobok firma għalina għal nżammu fl-arkivji tagħna mbagħad ikaw xi eh, l-fotografi hawnhekk jidu xi ritratt. Eh, tsaw konna ritratt tiegħek eh, tiuli biex ikonna memorja u eh, din din tifkun tifkira sabiħa lina. U jekk tistgħu taraw hawnhekk tistgħu taraw kemm sabiħa printjata bil eh, oxra u eh, min irid jistgħu wkoll mhux biss imur jaqra bħala u jaqra fidejh imma jista' wkoll jaqra rasanijiet ta' dawn ir-rapporti fuq l-internet. Ġifieri nieqfu malaj malaj bissa kemm namlu dan u bat inkomplu biex xogħolna ta' nofsinhar. Okay, ladies and gentlemen, I'd like now, if we may, to, um, to move on because we have um, three rapporteurs here. Um, ħajkonna um, nkomplu bxolna xana tlet rapporters għawnek. U biex nfakkar konfti tal-pjan ta' wara l-afsinar, is-sur Zveneta, komissar Zveneta, ġej fil-5 eh, kwart, 5 kwart biex jitkellem dwar ix-xogħol tiegħu, il-kariga tiegħu, il-portfolju tiegħu dwar il-dialogu strutturat fuq il-programm ta' ħidma għal-2010-2011. Pero qabel dan, aħna bil-for l-ewwel nettajja fil-li nitkelmu dwar eh, il-rapport ta' Sur Kosoxnik iktar informat iktar formali, rridu nidiskutu dik ta' Sinjura Sudi li jina nilqawnek fosna minn qalbi bħala l-ewwel mm, bieċa xogħol li kellha tagħmel għalina dan il-komitat. il il komitat u il-rapport tal-affarijiet eh, legali tal-interkondizjonijiet tal-reġistri kummerċjali dan ir rapport tagħha. U jekk il-Komitat tal-Affarijiet Legali jżommu mal-ħin li kienet lokata li jom, dan huwa biss l-unika ċans li nitkellmu dwaru, li ma tantx huwa tajjeb imma insomma mbagħad għandna il-rapport sul Grek u l-affarijiet għandhom xi komitoloġija u l-setta ta' twetti li ħajintroduċi l-bosta opinjoni għal-Komitat eh, ta' legali jew affarijiet konstituzzjonali, ma nafx, jew għed jew liħor jgħid il-President. Is mbagħad sir ximitar irid jitaqa' inkamera mal-Kumitat biex jitkellem dwar negozjati pendenti eh, li għadhom għaddejjin u jixtieq jitkellem dwarhom fil-privat eh, dwarhom magħna. Jgħat fadlinna x'namlu. offert xef fert oħra li posponejt nejt fil-bidu. Suppost teknikament kien nistaqsikom jekk nistgħu nadotta l-aġenda tajjeb sewwa għawis. Issa, t tin eh, li ngħidilkom illi eh, assamt suppost il-koll għandkom qudiemkom kopja tal-rapport li il-ċer ta' il-komitat tal-ċers ta' ċermen eh, faslu U il-rapport ta' Susan il-Grek kien memus kollu kemmu ma' dan il-rapport pala sottomissjoni ta' dan il-proposta u din tinkludi xi punti fil-qosor u li aħna eh, binna l koordinaturi mbagħad ukoll daħanna rapport ta' Senior Ruler fuq ix Pubbliku u dawn il-gruppi politiċi jkunu qegħdin jisu dan ir-rapport mit chairman ehm, tal-komitat eh, biex pala rizoluzzjoni politika li se tiġi diskussa fil-sessjoni tal-plenarja ġemma d-dihla, jiren xieq l-approvazzjoni ta' minuti kom ta' 27 u 28 ta' april u li ħanamelu għarrestaqom u jekkem xaħat illi għandu xie oġġessjoni għal-jom jgħidunna kom sada fil-axija u jekk le fil-kas nitaħluwa eh, u eh, taħseb li da' kollox. Mela nixtieq nistieden ir-rapporter dwar ir-rapport fuq il-ġejjini ta' standardizzazzjoni Ewropea biex sempliċement niet il-rapport, il-proċess, eh, jitkellem fi dwar il-proċess involut, jekk hawn xi ħadd ukoll li xieq jagħmel xi kummenti fil-qosor għamlu hekk ma m'għandniex ħin illi ndiskutuh kif suppost U tajkonna smiex fi ġunju, 23 ta' ġunju, u konna bizziet sa' dak iż-żmien biex nidiskutu xsew. Imma l-menu f'mod formali natu bidu għal-proċess u nagħtiju rapporter eh, sur Kozuċnik biex eh, jidinja tina ideja ta' xenu r-rapport fuq fuq u tal-skadenzi. Ah, dan menu kien jina minn 25 minuta kull mandi minuta biex nitkellem. Kollura għaddi diskors li jina ħejjajt minn qabel u dokumenti jina ħanibat li kollegi kollha jekk tippermettu li u biex nifranka l-ħin sempliċiment nirrepeti xi dati speċifiċi e kif qal iċ-ċer ħajkun hemm smieħ fit-23 ta' Ġunju, emendi li supposter jiġu aċċettati mill-15 ta' Lulju u l-ewwel vot fuq l-imko irrid isir fil-bidu ta' Settembru u it-tieni ta' plenarja ġewwa Strasburgu f'Settembru kellha l-ewwel plenarja f'Ottubru għalmen kollha nivutaw fuq dan ir-rapport tal-ġejjini ta' standardizzazzjoni tal fl-Ewropa. Kumment żgħir. Jiena daw l-ħar li ta' erba' ġimgħat tqajt mat ta' organizzazzjonijiet kien hemm is-Senelex, MC, waħrajn li jiena tqajt dwar il-entitajiet uh, ta' standardizzazzjoni nazzjonali ġewwa Berlin, jiena għajtu ukoll ma' xi rappreżentanti mill-Italja, mir-Repubblika Ċeka, u koll tkellimt mal-kap tal-Istitut ta' Standardizzazzjoni ġewwa l-Arġentina. U uh, suġġett illi għandu uh, post sot fost il-komitat tagħna u li huwa kruċjali għal ġejjini tal-innovazzjoni Ewropea, il-kompetitività Ewropea u Dan din hija l-pożizzjoni eh, introduttorja tiegħi u se nqassam mal-kollegi kollha tiegħi għada u jiena dispożizzjoni tagħhom krudi jagħmlu xi kommenti. Grazzi, grazzi tassew. Xaddu eh, rapporter xi qidu xi ħaġa. Eh, Signora Gebhardt, Signora Comey. Jekk tistaw żommu fil-qosor, zommu għodu ma jnekom illi aħna ħajkonna diskussjoni ħafna iktar mlaħma aktar il-qoddim. Rakomi. Iva, jiena ningrazzja il-rapporter ta' xol eh, ċellenti li ju għamel u jiena najt li dak il-missjoni ħana konna Ġenevra eh, ħajkun importanti ħafna dwar standardizzazzjoni għaliex kif għal il-rapporter ija dan ija li huwa marbut ma' dak li qal is-sur Monti u għalhekk importanti għall iżvilupp tas-suq intern għalhekk tajjeb billi ikonna dawn id-diskussjoni ġewwa Ġenevra fejn jkollna wkoll iktar diskussjoni dwar ġewwa Majorka nkellmu dwar nkellmu dwaru fuq fuq. Uh, Evelyn Gephardt. Ja, danke schön. Mein Kollege Mitro Repo ist leider verhindert. Er hat eine wichtige... Grazzi eh, kollega tijaj sur repart ma setax jiġi għax kellu importanti ġewwa Helsinki dal ħodu ma setax jiġi raw għallu kan jitkellem fismu u jaħseb illi il-rapport kun importanti meta niddiskutu f'Ġunju. Umbat inkunu nistaw nkunu ktar speċifiċi id-dibattitu tagħna meta niddiskutu il- diskussjoni li triq nieħdu u rigward diskussjoni tagħna fuq standardizzazzjoni dan ma jistax ixekkel l-innovazzjoni. Dawn huma l-iktar punti eh, li saljenti li xtaqt nagħmel. Kien hemm li mistudji jibrew il-benefiċċji tal-standards u standardizzazzjoni għall-ekonomija iktar wiesa u s-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea fl-opinjoni tagħna ta' xadow rapporter fih dan il-grupp tagħna kien element ċentrali fit-twassil tas suq wieħed, suq wieħed Ewropew Il-influenza tal-standardizzazzjoni internazzjonali Ewrope eh, saħħet il-pozizjoni kompetitiva tal-Ewropa u għalek għanna bżon strategija Ewropea għal kompetitività sostenibli ġewwa l-Ewropa imma wkoll jridu nappoġġaw standardizzazzjoni internazzjonali meta nistgħu sakemm iħtieġa hija waħda biss li tista' tadotta l unjoni Ewropea u rigward dawk li faslu politika rridu nżomm għadem lejna li rridu l-ewwel ħarsu lejn il- il kontribut li jista' jagħmel fuq livell internazzjonali ta' standardizzazzjoni. Il-rapporter nisma tixtieq titkellem. Signor Vanjut, xtaq titkellem? Mis-soqsija biss tista' terġa' tintenni skadenzi ta' li ħajkonna? 15 ta' Lulju. Sisa nofsinhar u ħajkun hemm smih pubbliku fit-23 ta' Ġunju illi aħna qbilna fuqu bħala koordinaturi naħseb ofstanar kollox. Issa sur Pedro Tun u tim tiegħu u li huma atturi ewlenin fil-ħejja ta' din il-proposta tgħidu xi ħaġa dwar di ma tantx ħin għad dispożizzjoni tagħna ma aħna grati li intom qegħdin hawnhekk fostna. Iva, sempliciment biex nejdilkom li dan ismiħ u dan il-rapport hija waħda li aħna nilqaw għalix aħna u koll għadin eh, nħeju ruħna għal revizjoni ta' standardizzazzjoni u l-politika ta' standardizzazzjoni fiħdan il-Komissjoni għet nifinalizzaw il-konsulta miftuħa li hija miftuħa sal-23 u 24 ta' Mejju u wara dan ser eh, nkomplu bil-proċess ta' soltu l-valwazzjoni ta' pat u mbagħad il rapport tagħna stess li suppost u għambassara l-Ottubru u mbagħad wara nitamaw li konnektar ċans li nittiskutu ktar dwar kontenut fis-smiħin nifsu. Grazzi, grazzi tal-ukoll il-kota xogħol il-konsiderevoli li huwa dej pal-istat ta' tħejja u veru ħajkonna bizzejja ċans eh, fid-delegazzjoni ta' uffiċjali lej Svizzera biex nitkellmu dwar dawn il kwissjonijiet Grazzi tassew. Xaħat tiħar? Peress li ħinet jafas ma tantx eh, ma fejn għodun id-diskutu ħillum, xarren u tli toħra jkun nektar ċans dan. Grazzi, l-opinjoni ta' Sinjura Suli dwar għal-Komitat ta' Affarijiet Legali fuq l-interkonnessjoni ta' reġistri kummerċjali dan huwa disponibbli fl-Ingliż, fl-Ingliż, Franċiż u Ġermaniż u l-lingwi l-oħra mhux se jkunu disponibbli sa qabel għada għal-ħin tal-ikel. Issa. Bħalissa, ftidurna li il-Komitat tal-Affarijiet Legali li tad-datta dan ir-rapport fil 23 ta' Ġunju U jekk dan huwa l-każ se jkollna nivvutaw fuq tnejn u t-tlieta ta' Ġunju li hija l-laqgħa sħiħa li jmiss tagħna u dan ifisser li ser ikonna nagħlqu l-emendi tagħna din il-ġimgħa fuq dan ir-rapport nhar l-erba' li ġej da ma tantx fadlina wisħin veru, ma tanċ għanna wisħin a dispożizzjoni tagħna llum, għalhekk is-segretarjat qed jissuġġerixxi li forsi nistgħu ninegozjaw mal-Kumitat tal-Affarijiet Legali biex jaraw jekk l lesti li jposponu dan il-proċess ta' adozzjoni f'xi ġimgħat biex nkunu nistgħu nagħmlu dan, imma għalissa ħajkonna nżommi ma' din iskadenza. Għalhekk, sinjura Suli, jekk jogħġbok, tippreżentanna il-rapport tiegħek u mbagħad jekk hawn xi xogħol rapporters nieħu kummenti wkoll minn ħatakom fidik. Grazzi tassew, jina biss ċaqt eh, fakkar il kulħadd hawnhekk xinu maranijiet tal-konsulta tagħna aħna xtaqna ċessa ħjara l-informazzjoni dwar il-kummerċi, rritna l-laħmu ċertezza legali. U din tapplika wkoll għal kummerċi transkonfinali. Hemm xi affarijiet li jiena xtaq niżviluppa li l-kumitat tagħna jista' jizviluppa issa l-ewwel net li ntejbu l-interkonnessjonijiet jekk aħna irridu li jkun hemm kooperazzjoni transkonfinali e- e- effiċenti irrid ikonna reġistri li huma b'xi mod marbutin wieħed mal ieħor u dan huwa tajjeb għaliex inaqqas l-ispejjeż ispej il-pis tal-ispejjeż li jridu jġorru l-entitajiet u l-autotrajiet differenti fost l-Unjoni Ewropea. Hemm għodda bħal pereżempju l-European Trade Register, li Justice u IMI l-inizjattiva tas suq intern u din tista' tejn biex eh, issaħħaħ il-qafas legali u l-interoperabilità u kol kif ukoll is-suq eh, il-konfidenza fis-suq u l-fiduċa fis-suq. Ħaġa oħra rigward il-kwalità tad-data aħna rridu nkunu nistgħu jkollna aċċess f'kull lingwa aħna għalmen hu rrid ikollna l-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea u wkoll rrid ikollna t tlet lingwi li naħnu bihom l-Ingliż, Franċis u Ġermani u nixtieq ukoll nisħaq fuq ħtieġa illi narġornaw l-informazzjoni għabbażi ta' sors ta' jaqajun kontrollat u s-suq intern jista' biss jibbenifika minn dan. L-tielet l ħarpuntu punt huwa li konna eh, stabilment ta' one-stop shop punt wieħed taċċess għall-informazzjoni naħseb li jekk naqdu dawn il-punti li għana palissa din hija possibilità illi bekk nkunu nistgħu naċċertaw li ma konniex firxa wiesa lawnu lin ta' databases. U ħajkonna nabżon forsi namlu liġi vinkolanti sabiex din tkun iktar reali u realtà għalek sa' membri kunu jistaw jużaw din id-database l-soda eh, li wieħed jista' jorbot fuqha li bet eh, tista' tgħin dan is-suq intern li aħna rridu jkun solidu u nittama illi kemm jista' jkun nies jappoġġaw dawn l-idejat. Grazzi ħafna Sinjora Suli jina ħat nota ta' punti l-anin eh, li inti għamilt. Għanna xadu reporters hawnhekk Campos is sur Dion, sur Kreutzmann, Senior Ruler li dejjem eh, eh, eh, t-rapprezenta l-ħodor. Ġifiri jek t-ixtiq tamel xie kommenti fil-qosor, un-bat forsi niddiskutu l-timetable. U naħseb u koll sur Schmitzgetx, naspera li jattasew, pala komissar responsabli, komissjoni responsabli għadzi, Mela, nibda bl-ewwel rapporter. Il-grazzi nixtieq ingrazza r rapporter tal-bozza uh, l-opinjoni għal kommenti li diġa ħarġu illi huma bazati fuq eh, sens kabun li jimxu lejn it eh, titjib ta' suq intern. Jien m'għandi xejn kontra eh, dawn ma għandi xi suġġerimenti biss li forsi saw tejbu dan id-dokument. U importanti li niċċertaw li trasparenza mux edha tabbi żejjed il-prezzijiet u servizzi u prodotti ġifir il-kontenut tas-suq. Il-trasparenza hija meħtieġa minħab minn ukoll minn qed jipproduċi u jforni mhux biss biex inkunu nafu eżattament min x'qiegħed fis-suq imma min qed jopera ġewwa s-suq u din il-leġislazzjoni hija importanti ferm sabiex inkunu nistgħu ntejbu l-arfin minħat tal-konsumatur. Hija importanti l-kwistjoni ta' dritti tal-konsumatur għaliex kull konsumatur għandu dritt ikun jaf min qed joffrilu dawn il-prodotti u servizzi li huma fis-suq. U il-libertà tal-organizzazzjoni tal-produttur fisser illi irridu ninternazzjonalizzaw eh, eh, din il-faċi li ħafna ċaqliq minn pajjiż għal ieħor dan kollu fisser li jridu ngħinu l-konsumatur ikun jaf eżatt fejn qiegħed u minn fejn ġej dan is-servizz dan il-prodott. U mbagħad hemm ir-riski fil-proposta. l li jfisser li jkun hemm iktar burokrazija. Jekk inħarsu lejn ir-rapport ta' bajt aħna forsi nistgħu nevitaw dawn il-spejjeż. Rigward id-data fuq it tibdil Inti semmejt Mejju 13 ta' Mejju sewwa minn hawn jmej oħra ġifieri. Iva jitiċer il emendi jiridu jiġu fissati għal nar l-erba ta' eh, il fnofsinhar Jekk kullħat kontent nistaw noqogħdu eh, ma nbidlu xejn, imma jidder li ħana naqblu ħafna mal-punti li jtamel fin rasul li ġifiex sawn zammu forsi ma' din il-ħin. Sur Kretzmer. Grazzi Cher! għanna reġistru ta' kummerċ Ewropew u mhux istati membri kollha jipparteċipaw u dan huwa puntajjeb dan uqas minn ħadd jekk aħna rridu naraw issu intern jaħdem u jmexxi l qudiem li stati membri kollha jridu jappoġġaw. Iż mistoqsija ja tiegħi. E, tagħmel sens li nħoġġu b'dawn ir-regolamenti u direttivi kollha ġodda jekk ħadd ma qed jagħti każ li qed jimplementawha? l ħaġa rridu namlu u rridu sejħu l-sati membri biex eh, jinvolvu ruħom din il-kustjoni ta' reġistru Ewropew u il-Business Register Ewropew u li konna konnessjonijiet li wieħed jista' jorbot fuqhom li huma standardizzati u li huma disponibbli fil-lingwi kollha. Dawn huma kollha affarijiet li jridu jsiru. Iri aħna rridu sistema uniformi waħdanija illi tiġi użata mod mifrux u li wieħed jista' jsarah fuqha u li aġġornata jikle ħadd muħaj jemmen u ħajkollu fiduċa fil-suq wieħed pala pjattaforma soda jekk qatt għandna business registers eh, aġġornati tajbin. Kon kellu kuħat ħajmu lura reġistri Nazjonali taħħom u ma kunux ksibtum dak li aħna rridu niksbu, jiġifieri li konekta trasparenza fuq livell tal-Unjoni Ewropea u aktar opportunitajiet fuq livell Ewropea fis-suq intern mod partikolari għal semmis. Importanti li dawn ikollhom vantaġġ hawnhekk. Għalhekk ikolna bżon eh, il-ideja dawn dawn il-konċetti ta' reġistri għal dak li huma transazzjoni transkonfinali. U għalek aħna neħtiġu proġett li huwa nfassal biex iħaddan dawn l-idejat kollha u li kunem skambju faċli jkun possibbli. Għanna bżonn ukoll sistema ta' informazzjoni awtomatika bejn il-partijiet kollha tal-Reġistru tal-Kummerċ, eh, speċjalment eh, ukoll inkluż il-sussidjarji. Għaliex dan huwa importanti wkoll, għalhekk għandna bżonn konsens. Grazie, Signora Ruler. biex nżitt ħaġa żejra. Tajjeb li kulħadd qed jgħid li għandna bżonn din one stop stop one stop shop. Imma Idu nfakru li din ma nexilix niksbu għamma l-sati membri, per eżempju, direttiva ta' servizzi għam għatfadal minn għet jgħamil prassi uh, kompletament differenti bejn nitom. U mux għet jizaw din pjattaforma, jew one stop shop u wisqet nibza li l-istess ħaġa ħatiġri hawnhekk. Ta' min jaħseb dwar din għaliex fuq żmien twil dan jista' jagħti kontribuzzjoni biex innaqsu l-burokrazija. Imma m'għandniex din il-punt informazzjoni jew one-stop shop f'kull stat membru. Grazzi Sur Dion. Grazzi sanżon fil-qosor, mela minnaħa jina naqbel mar-rapporter. Minnaħa l-oħra, pero jisem xaħġa n-nisa għal dak xaqsam il-kwalità tal-informazzjoni ta' data e, u anki il-ħtieġa li naġġornawa. Jien nixtieq nkun naf xini l-bażi biex nkunu nafu x'tip kemm għandna informazzjoni kemm huma speċifiċi u sa, fejn iridu naslu b'din it-tip ta' informazzjoni, għalhekk irid ikun hemm integrazzjoni għal dak għandu x'jaqsam eh, fir rapporter uh, tal-rapporter. Uh, Tajjeb. Is-sur Schmidt-Gertz tagħmel komment fil-qosor dwar xi punti li inti smajt u mbagħad jitkellem titkellem ir-rapporter biex tikkonferma l-iskadenzi u kif se niproċedu. Inħabba li ma tantxanna ħin jiena nixti nirringrazzja l dan il-kumitat tal-approċ pożittiv tiegħu fir-rigward ta' dan il-proġett. Dan ser jgħinna biex aħna nkunu nistgħu namlu progress fissu intern u niksbu aktar trasparenza. Aħna grati għal kooperazzjoni kostruttiva ma' dan il-komitat. Grazzi. is sinjura Sulli, bħala rapporter. Kontentanti b'dan il-kalendarju li għanna? Jekk 12 ta' Mejju tkun l-iskadenza tal-emendi, ta mbagħad eh, il-konsiderazzjoni tal-emendi tkun it-2 ta' Ġunju u l-votazzjoni fit-3 ta' Ġunju. Ta Ija, naqbel, naqbel mal-kalendarju. Ija skeda, xiftit limitata, jkolli nejt, imma taħdaw il-kondizjoni ser namlu l-almutana. U nittamaw l-kollegi kun jistaw jifaslu l-emendi taħħom malajr. Jena sodisfatta b'dok li għallu l-kollegi, jena naqbel ma l-ideja ta' trasparenza, l-affidabilità, l-dejta aġġornata. aħna u koll nafu xtib ta' kwalità edin infittxu eh, fl-opinjoni u twaqif ta' one-stop shop għalis dan jiffaċilita l acċess aħjar u nittama li dan ikun disponibli ma lajkem jista' jkun. Grazzi u nistiq nifraħlek għal rapport tiegħek f'dan il-kumitat. Mela ser naddu għall ħar punt fuq l-agenda leġislativa tal-Kumitat tagħna qabel ma jasal il-Kummissarju Semeta huwa jinsab hawnhekk hemm qed jitkellem ma' Sur Monti. U għalhekk għandna ftit tal-ħin disponibbli l-opinjoni mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali dwar il-kontroll mistati membri tal-eżerċizzju tal-Kummissjoni għall-implementazzjoni tal-poteri tas-Sur Lewis Grek. Din hija dwar ir-riformi tal-komitoloġija mbata u s-sinjura Korazza Bilt, il-Shadow, il-Sur Buzoj, u s-sinjura Rule u kol, u s-Sur Kozixnik u kol jixtieq jitkellem. Il-Sur Grek, ek joġbu. Grazzi, Sur President. Din l-opinjoni leġislativa. Il-mikrofonu għal-kellim. Okay. Okay, Mr. Chairman, this is Grazzi, Sur President, l-opinjoni legislativa għandalan kif il-Parlament Ewropew pala kol legislatur jista jagħti l-implementazzjoni tal-poter il-Kommissjoni skont l-artikolu 2.1 ta' trattat. il-Parlament Ewropew għandu garanzija ta' dritt tal-iskrutinju. Dan ifisser illi dritt tal-iskrutinju salvagwardja l-kapacità tal-Parlament Ewropew biex jiverifika jekk il-Kummissjoni x'qed teċedi il-poteri ta' ħamda tkun qed tadotta miżuri kif ukoll ir-riżoluzzjoni. It-Trattat ta' Lisbona għandu lan illi jpoġġi l-Parlament u l-Kunsill fuq l-istess livell fejn tapplika il-proċedura leġislattiva ordinarja. Dan ir-rigward ma dan ukoll aħna rridu niżguraw illi dan id-dritt ma jiġix kompromess liktar minħabba il-rabta tal-Parlament Ewropew ma' istituzzjonijiet oħra żdiedet ma' kull reviżjoni ta' trattat u ser tibqa' tiżdied biex jiġi iżgurat il il-Parlament Ewropew u il-Kunsill ikkunu fuq l-istess livell fl-aħħar mill-aħħar. Il-Parlament Ewropew irrid jiżgura l-pożizzjoni tiegħu bħala koleġislatur u hija ta' l-akbar importanza li l-Parlament Ewropew jikseb l-aħjar pożizzjoni u wkoll iżomm id-dritt ta' skrutinju li għandu Apparti minn hekk il-Parlament Ewropew irid jingħata aċċess għal qatt tal-komitoloġija u din l-informazzjoni tingħata lill parlament u l-Kunsill u tittiġi mtejba. U jrid ikun hemm bosta garanziji marbuta eh, eh, mal-provista tal-dokumenti eh, pereżempju il-minuti, l-aġenda kif ukoll il-lista tal-votazzjoni dettaljata. Dan kollu jrid jidħol fis-seħ, grazzi sur President. Grazzi sur Issa is-Sinjura Korazza Bild. Grazzi Sur President. Sur Majer, xedaw tana messaġ ikun prezenti nek sfortunatament u għalek fisem il-PPE jena nishtiq nejt il-proposta ta' Sur Grek hija konformi ma dak li aħna naħsbu, aħna nappoġġaw il-prinċipju ġenerali dan għaliex huwa għandu lan illi jiżgura il-prerogativ il-ġodda tal-Parlament wara li daħal fis-setra ta' Lisbona. Grazzi tassew jgħid il-President ta' rispons tija fil-qosor. Is-sur Buzoj. Grazzi, sur Presidenti, nishtiq nifraħ rapporter, jiena naqbel la prosta sul Grek. Iġifiri aħna rridu noħolqu l-kondizzjonijiet għal parlament Ewropew bħala koleġislatur biex il-Parlament ikun jista' jagħmel il-kompitu tiegħu bl-aktar mod ċira u kol joqgħod attent kif il-Kummissjoni qed timplementa l-poter għalhekk il-, -poter, il-Parlament Ewropew irid jibqa' informat tal-affarijiet li qed jiġru fuq bażi regolari, jien għandi suġġeriment wieħed. U l priqija ser nibgħathom l-istur grek bil-miktub. Irridu ninkludu artikolu 6a ieħor dwar l-eżerċitazzjoni tal-implementazzjoni tal-poteri. Jiena għandi oġġezzjoni marbuta mal-miżuri tal-implementazzjoni li ma taqbilx ma' artikolu 5 paragrafu 3 sur grek jgħid illi din ma trid tkun minna preġudizzju fir-rabta mal-artikolu 6 ma jiena nixtieq ngħid illi aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar miżuri urġenti li rridu jiġu adottati malaj kemm jista' jkun biex nevitaw li jkun hemm xkil fissu jew inkella xkil f'interess finanzjarju tal-Unjoni. Forsi rridu nagħmlu limitu ta' żmien biex il-Parlament u il-Kunsill jkunu jistgħu moru kontra miżuri bħal dawn. Grazzi, l-onevoli ruler. Jien nistanku fil-qosor. Jiena, joġobni, toġobni proposta ta' sur grek, forsi nistaw niddiskutu l-limitu u kol tal-ħin. Jien naħseb li dinja proposta xirqa, l-aktar minnħabba li issa trattat tal-Lisbona, l-onervoli koġosnik. Jiena ma jenħanejċej eh, xej illi kun kontra dak li qalu l-kellima ta' qabli fisem li sijar jina nappoġġa s-sur Grek Għallix dan huwa f'konformità totali ma' dak illi aħna irridu naraw f'dak li għandu saqsam il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet differenti u għalek ħajġa jitkellem l-onervoli Grek. Fil-qosorina nir nirringrazzja l-kellima kollha għal kontribut tagħhom jiena ser inqis kull emenda tagħhom jew kull suġġeriment li huma jista' jkollhom. Grazzi tassew. Grazzi. Kont qed ngħid il-Kummissarju illi fl-implementazzjoni ta' riformi tiegħu marbuta madwana ser ikun hemm xi pakketti ta' komitoloġija wkoll li aħna rridu nikkonsidrawhom. Jista' jkun li din ser niġu bżonna fil-ġejjieni. Dwar kwistjoni tal-implementazzjoni tal-prodotti CEO jiena diġa ktibt il-Kummissarju biex itina l-aġendi, l-aġendi jkunu disponibbli minn qabel. Issa s-sur Buxa bħala policy officer tal-kommissjoni. Skużani ma rajtekx qabel, tixtieq tikkummenta? Iva, sur President. Jien ser inkun fil-qosor ħafna, ma nistax intawwa l-diskussjoni. deputati hawnhekk għalu illi huwa importanti l parlament kollu dritt ta' skrutinju. Aħna iżda rridu nizguraw illi ma jkunx hemm nuqqas ta' ftehim f'dak li għandu xaqsam intenzjonijiet tal-Kummissjoni. Fir-rigward tal-informazzjoni aħna qegħdin naraw il-proposta tal-Kummissjoni testendi l-ambitu tal-informazzjoni. Aħna ma nagħmlux distinzjoni. Aħna irridu niftħu l-aċċess għad-dokumentazzjoni. dan irridu namlu bl-aktar mod mifrux. Għana rridu il-parlament jikseb eh, l-informazzjoni fl-istess waqt li jiksbuha għal membri tal-komitoloġiji. Ġifiri 14 il-ġurnata l-inqas qabel ma seħi il-laqa. Issa dwar id-dritt ta' skrutinju u l-abbost artikolu 6a fl-abbost tal-opinjoni, il-Komissjoni Ewropea temmen illi it-trattat tal-Lisbona poġġa l-Kunsill u il-Parlament fuq l-istess livell. Iżda artikolu 291 b'innovazzjoni kbira jgħid illi l-istati membri biss huma responsabbli għal monitoraġġ tal-poteri tal-Kummissjoni. Dan ifisser il kol-leġislaturi ma jistawx iwafqu eh, regola ta' implementazzjoni u ma jistaw jikontestaw regola ta' implementazzjoni u ma jistaw jgħidu l-parlament u l kunsil jistaw jgħidu l-Komissjoni illi huma jemnu illi miżura ta' implementazzjoni tmur kontra l-ad bażiku jew kontra l-poter ta' implementazzjoni li għandha l-Kummissjoni imma l-Parlament u l-Qas il-Kunsil ma jistgħu iwafqu l-adozzjoni ta' miżura ta' implementazzjoni u għalhekk hemm dritt ta' skrutinju ovvjament il-Parlament u il-Kunsil jirċivu il dokumentazzjoni kollha meħtieġa u il-Parlament u il-Kunsil f'kull waqt jistgħu jesprimu n-nuqqas taqbil tagħhom mal-miżura ta' implementazzjoni, la bosta del-miżura. Iżda, id-dritt ta' skrutinju ma jistax ikollu effett fuq il-proċedura għaliex dan ikun qed iwassal għal interferenza u ntħil. Hemm sospensjoni tal-proċedura għal xar sieħ. Hemm kas wieħed jew tnejn fis-sena fejn aħna eh, ikonna e, risoluzzjoni tal-Parlament Jidal li hemm kbir bejn ir-realtà u id-drittijiet kif jiġu implementati. Għalhekk il-Kummissjoni Ewropea temmen illi hija importanti immens illi aħna namlu għacċar il-leġislaturi. Ovvjament irrid kun hemm implementazzjoni sħiħa fil-dritt tal rutin, ma minnar ma noqogħdu namlu b'satem fir-roti. Trattat ta' Lisbona biddel is-sitwazzjoni ta' taħt fuq u tal l-istati membri biss dan id-dritt ta' kontroll. Dan ma jfissirx illi il-Parlament u l konsil ma jistax jiġbu l-attenzjoni tal-Komissjoni meta jkun hemm xi problemi, iżda aħna rridu niffukaw dwar problemi speċifiċi u mhux dwar xi dritt ġenerali illi jista' iwassal għal twaħħil x'taqtaq fir-regolamenti. U l misur ta' implementazzjoni individwali li kull darba joqogħdu jiġu mxekla u muwafqa. Grazzi tassew. Grazzi tal-intervent tiegħek. Jien qed ninkludu l-Kumitat tal-Affarijiet Legali li x'inti kont taħdem magħhom il-qrib u kumitati li ser ikun involut mill-qrib ukoll fil-miżuri ta' implementazzjoni naħseb is-Sur Grek għandu raġun ukoll illi janalizza il-poteri li aħna għandna biex neżaminaw kwistjonijiet illi aħna nħossu illi immorru li lin mill-poteri tal-Kummissjoni kif fimtiena. Skużani Luis, kellek xi kumenti oħraġ ta' tagħmel wara li ismajt mant il-Kummissjoni? Le, tajjeb wis. Mela allura il-kalendarju huwa l-istess bħal dik tal-rapport ta' Sinjura Sulli. Ser nivvutaw fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali fit-23 ta' Ġunju u għalhekk l-iskadenza għat-tressiq tal-emendi rapport Grek huwa 12 ta' Mejju f'nofsinhar nhar l-erba'. Mbagħad ser nikkonsidraw l-emendi fit-2 ta' Ġunju u ser nivvutaw fit-2 ta' Ġunju u fil-Kumitat Ewlieni fit-23 ta' Ġunju u mbagħad din ser tgħaddi għall-plenarja f'Settembru. Grazzi tassew. It's uh, a great uh, pleasure for me to uh, warmly welcome. Bi pjaċir kbir jiena nixtieq nagħti merħba naħseb għall-ewwel darba f'dan il-kumitat wara smieħ tiegħek naħseb dakinhar kien l-aħħar darba li aħna lqajnik f'dan il-kumitat. Nixtieq nilqa' lill-Kummissarju Xemeta. Kif tafu huwa għandu bosta responsabiltajiet marbuta ma' tassazzjoni u dwana u hija din il-kwistjoni ta' dwana fejn il-kumitat tagħna għandu responsabilta' ewlenija. Aħna kuntenti li qegħdin naraw hawnhekk bħala parti mid-diskussjonijiet li aħna għandna mal-Komissarju dwar il-programm tiegħek u x'tip ta' inizjattivi inti ser tres inna u nittamaw li aħna ikonna diskussjoni dwar dan dan ser naqsmuha zewċ partijiet sal sitta u kwart aħna ser ikonna laqa pubblika u mbagħad il-kummissarju sta jitkellem magħna dwar xi kwistjonijiet partikolari li qegħdin jiġu negozjati u aħna ser nagħmluhom f'sessjoni in kamera għal membri tal-kumitat biss. U għalhekk jiena kuntent li qed nilqa' hawnhekk U inti ser tgħidilna x'inhu l-programm ta' ħidma tiegħek u mbagħad ser jitkellmu wkoll il-membri mill-gruppi politiċi u mill-kumitat tagħna. Hekk jogħġbok sur kummissarju. Grazzi tassew, wara nofsinhar it-tajjeb. Naf illum kellkom diskussjoni tajba ħafna mal-professur Mario Monti dwar l-istrateġija tas-suq uniku jina naf li parti mill portafol tiegħi dwar it-tassazzjoni kienet ta' interess kbir għal dan il-komitat. Anka jekk illum mhux ser nitkellmu eh, dwar it-tassazzjoni imma dwar kwistjonijiet ta' dwana. Ovvijament ser ikun ta' sew diffiċli biex jina nisbet l-attenzjoni tagħkom wara da' daqshekk interessanti bħal dik tal-Sur Mario Monti, imma jien ser nipprova nagħmel għal mutijej. Mill-aħħar darba li dart qudiem dan il-kumitat, jiena niftakar intom kontu interessati ħafna dwar kwistjonijiet marbuta madwana. Jiena llum lum hawnhekk biex naqsam maqom l-opinjoni tiegħi f'dan il-qasam biex aħna nkunu nistgħu naħdmu flimkien dwar dak li jiena nemmen hija l-aġenda komunitana. it tajjeb tal-Unjoni Doganali hija fil-qalba tas-suq intern ostakoli mhux ġustifikati għal kummerċ li ġittimu jridu jitneħħew biex is-suq interni jibqa' sors ta' prosperità tkabbir u impjiegi fl-Unjoni Ewropea. L-politika ta' dwana servit biex timplementa il-politika u tolli itħul. Illum il-servizzi ta' dwana għandhom bosta impenji li jmorru l lin mill-ġbir ta' dwana biss. Jina nishtiq nitkellem dwar żewġ għanijiet L-ewwel għan huwa li nipproteġu t-tittadini tagħna. Jiena nixti navanza fis-sol ta' dwana biex nippermetti biex il-konsumaturi u negozji ikunu jistaw jagħmlu negozji mat pajjiżi terzi. Bl-istess sens ta' sigurta li huma gawdu hawnhekk ma l-istati membri tagħhom. Is-servizzi ta' dwana jinsabu f'privileġġ pożizzjoni privileġġata biex jisibu prodotti legali pal per eżempju drogi, materjal splussiv jew nukleari jew armi kimiċi u bioloġiċi. Fl-interess ta' ċittadini huma jissieħbu fl-imkien biex jevitaw illi jkun hemm xi epidemiji u jipproteġu il-katina tal-provisti. Huma wkoll jiġġieldu kontra piraterija u l-kontrafazzjoni u wkoll għandhom sfidi bħal ma huma dawk tal-ħasil tal-flus u l-kriminalità organizzata. Dan il-kumitat jikkontribwixxa b'mod kostruttiv biex inijed inizjattivi fil-qasam tal-protezzjoni tal-IPR. Il-trade agreement kontra il-kontrafazzjoni huwa suġġett importanti ħafna. Jiena sodisfat ħafna bir-riżultat illi aħna ksibna fl-aħħar round fejn tlaħaq ftejjim bejn il-partijiet ACTA biex jiġu zgurati li kun hemm trasparenza l benefiċċju tal-partijiet interessati kollha b'dan il-mod aħna nistgħu neqirdu akkużi folos dwar ACTA pal pereżempju il-kontroll tal-laptops ta' min ikun qed jivvjaġġa il-ksur tal-IPR għandu impatt ekonomiku negattiv mhux biss fuq in-negozji imma kol fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini. It-tisħiħ tal-infurzar tal-protezzjoni tal-IPR dwar dan aħna żviluppajna kooperazzjoni attiva importanti bħal dawk ma' msieħba tagħna bħal-Istati Uniti u ċina Aħna binna dwar pjan ta' azzjoni mal-partit ċiniżi Tana u aħna diġa qegħdin naraw il riżultati ċari. per pereżempju l-ħolqien ta' networks ta' autoritajiet ta' dwana ġewwa l-portijiet u l-ajruporti. Il-servizzi tal-Kommissjoni qegħdin jippreparaw proposta biex jimmodifikaw regolament tal-Kunsill dwar l-infurzar ta' dwana tal-IPR illi jiddetermina x'jistgħu jagħmlu servizzi ta' dwana meta huma jiltaqgħu ma' prodotti illi jistgħu jkun qegħdin jiksru il-proprjetà intellettwali pal pereżempju it-trademarks u l-copyrights. Il-proposta twieġeb kemm għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-impatt tal-falsifikar dwar il-kummerċ internazzjonali ta' Diċembru 2008 u l-istedina tal-Kunsil ta' Marzu 2009 biex tiġi reveduta leġislazzjoni. L-istati membri, l-partijiet interessati u l-pubbliku huma involuti fi reviżjoni permezz ta' konsultazzjoni pubblika illi issa hija miftuħa sal-25 ta' Mejju. Bażi tal-indikazzjoni li ġevejna sissa, ir-reviżjoni ser isserfi biex tiċċara eh, situazzjoni fejn id-dwana tista' jkun ħatiħu azzjoni l-iktar meta jkun hemm transitu ta' prodotti u trattament ta' beħ illi jiġi minn beħ fuq l-internet. Ir-riżultati minn din ir-reviżjoni ser jagħtu żgurar il dawk li huma mħasba dwar is-saħħa u sigurtà tal-konsumaturi Ewropej kif ukoll il dawk li jaħdmu biex jiżguraw illi jkun hemm aċċess għal mediċini ġenwini fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Il-pass li jmisser ikun dak li ġi finanzjat, finalizzat evalwazzjoni ta' impatt wara illi aħna nifqu għal pawza ta' sajf. Il-Parlament Ewropew ser ikun ko leġislatura din il-proposta. U jiena jgħat nistenna li jkollna kollaborazzjoni ma' dan il-komitat. Din l-inizjattiva hija konformi ma' l-ispirtu tal-aħħar rapport ta'kom biex ikonna suq uniku għal konsumaturi u ċittadini. Jekk nħares il-qoddim naħseb illi nistaw namlu aktar biex nizguraw illi il-protezzjoni ta' ċittadini issur issir b'mod aktar effiċenti, b'mod aktar koerenti. Konsiderazzjoni bħal dawn huma parti mill riflessjonijiet tagħna dwar ir-rwol tal-ġejjini ta' dwana. L-inizjattiva ta' dwana għal-ġejjeni hija qafa strateġiku biex jiġu imtejba il-metodi ta' ħidma. Jiġu evalwati wkoll il tħaddim tal-Unjoni Doganali u l-ħtieġa tal-Istati Membri għal rizorsi taħriġ u tamir. Is-sena d-dieħla fl-2011 il-Kummissjoni ser tippreżenta rapport ta' progress il-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex titfa' ftit taddal dwar kif id-dwana trid tevolvi biex jiġu protetti ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u jiġu mejjuna negozji tal-Unjoni. U għallek dan wassani għattini għan illi jrid jiġi enfasizzat l-iktar jiġifieri dwar il-faċilitar tal-kummerċ leġittimu. Jiena ser nappoġġa sforzi permess ta' proġetti li diġa bdew imma wkoll jiena lest li nimpenja ruħi dwar inizjattivi oħra jekk ikun hemm bżonn ta' opportunitajiet bħal dawn. Id-dimensjoni interna tal taffif tal-kummerċ hija familjari ma' dan il-kumitat. Aħna din nagħtu attenzjoni konsiderevoli u rizorsi għall-implementazzjoni tal-kodiċi ta' dwana modernizzati biex jiġu biex din tiġi applikata sal-24 ta' ġunju 2013. Il-qafas legali għal-ambjent ta' dwana minajr karti diġa beda mill-2008 qabel ma jiena kont responsabli minn dan il-fajl. Issa ħna ninsabu l-fazi ta' implementazzjoni. U għawnek ser niltaqgħu ma' sfidi ġodda, hekk kif tiġi mlestija l-implementazzjoni il-kodiċi sejjer inaqqas l-ispejjeż ta' konformità. Fl-evalwazzjoni tampa ġi evalwat illi ambjent bħal dan mingħajr karti ser iwaqqaf ser wassal biex jiġu frankati 2.5 biljun euro fis-sena. Dan il-mod dwana li hija elettronika ser twassal biex tittejjeb il-kompetittività f'konformità ma l-Istrateġija Ewropa 2020. L-implementazzjoni ta' riforma bħal din hekk mifruxa hija xi ħaġa ta' sfida. Aħna naqblu il-regoli jridu jimxu id-fit ma' sistemi tal-IT li aħna qegħdin niżviluppaw. U aħna rridu naħdmu dwar dawn iż-żewġ affarijiet fl-istess waqt. Hemm bżonn ta' xi aġġustamenti u ta' xi riżorsi fih dan il-Kommissjoni fl-Amministrazzjoni Nazzjonali tal-Istati Membri u fost il-kummerċanti. Kif il-koll nafu dawn ir rizorsi huma xi ftit skarsi bħalissa minħabba illi hemm problemi fil-finanzi pubbliċi fl-Istati Membri kollha u minħabba il-kondizjoni ekonomiċi u finanzjari għal kummerċanti. Fil-qosor nixtieq ngħidilkom kif jinsabu l-affarijiet bħalissa fil-proċess ta' implementazzjoni u fir-rigward tal-isfidi li aħna qegħdin niffaċċjaw. l abbost ta' dokumenti ta' dispożizzjoni ta' implementazzjoni tal-Modernized Customs Code qegħdin jiġu diskussi bħalissa mal-istati membri u rappreżentanti tan-negozji dawn id-diskussjonijiet huma appoġġjati wkoll minn ħidma minnaħa tal-Business Process Modeling. L-aħħar riżultat ser jiġi miksub ukoll permezz ta' noti ta' spjegazzjoni linji gwida u materjal ta' taħriġ. Iskeda ta' ħidma l-2010 tinvolvi konsultazzjoni mal-partijiet interessati tejjija tal-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet u konsultazzjoni ma' servizzi oħra fiħdan il-Kommissjoni skont il-pjan. It-test ser jiġi eżaminat u votat mill-Kumitat tal-dwana tal-komunità sal-bidu tal-2011 u intom il-membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsil ser ikolkom tagħmlu skrutinju tad-dokument. Sa nofs sena d-dieħla aħna nalan illi konna dan ir-regolament tal-Kummissjoni adottat ippubblikat ukoll ikun daħal fis-seħ. Is-sistema elettronika ta' dwana edha tiġi żviluppata wkoll b'mod parallel sa mill-ewwel ta' Lulju 2009 l-awtoritajiet ta' dwana irridu jagħmlu skambju tal-informazzjoni ta' qabel it ta' prodotti illi joħorġu jew jitlu fl-Unjoni Ewropea. Dawk l-istati membri li qed idumu biex jagħmlu dan qed jiġu monitorati mill-qrib biex niżguraw li din dan kollu jidħol fis-seħma lajk jista' jkun fil-qosor nixtieq ngħidilkom illi aħna ninsabu fuq it-triq it-tajba qegħdin dejjem nibqgħu viġilanti għaliex dejjem jista' jkun hemm xi nuqqasijiet. Nixtieq niżgurakom illi l-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat b'mod partikolari ser ikun dejjem informat dwar l-iżviluppi li ser ikun hemm fis-sena dieħla biex intom tkunu teżerċitaw, tkun tistgħu teżerċitaw id-dritt tagħkom ta' skrutinju fis-sena 2011. Dimensjoni esterna ta' tħaffif tal-kummerċ tagħna tinvolvi it-tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali ta' dwana. Aħna ser intejbu l-kondizzjoni tal-kummerċanti tagħna billi niżguraw l hemm rikonoxximent reċiproku ta' dawk li aħna nsejħulhom operaturi ekonomiċi awtorizzati. Jekk kollox imur skont pjanat, Dan ser jinqabel mal-Ġappun ukoll f'Ġunju. il-kwistjoni tal-standards ta' sigurtà wkoll u lej EOS qiegħda fuq l-aġenda ta' diskussjonijiet tagħna mal istati Uniti. Dawn l-anijiet, ġifieri ħaffif tal-kummerċ leġittimu u l-protezzjoni taċ ċittadini, ifasslu il-miżuri u l-azzjonijiet tagħna fir-rigward tal-politika marbuta madwana. Nixtieq nistaqsikom mistoqsija. Aħna nistgħu niksbu iż-żewġ għanijiet fl-istess waqt il-tweġiba hija iva jekk aħna jkollna approċċ intelligenti li ma jkunx hemm verifiki fiżiċi fuq l-importazzjonijiet ovvjament sejjer jiffaċilita tħaffif imma jista' wkoll jikkomprometti s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna jekk noqogħdu nagħmlu scanning ta' kull container jista' jkun li ma nkunux qegħdin nipproteġu l-ċittadini imma dan kollu jista' jqum ħafna għall-Unjoni Ewropea. Nafu x'inhuma l-opinjonijiet tagħna dwar l-idea tal-Istati Uniti ta' 100% scanning. L-istudji jgħidulna illi miżura bħal din tista' twassal għal telf ta' 10 biljun euro għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti f'daqqa. Parti minn hekk jiena ma tantx konvint dwar dwar, ver, dwar kemm verifika sistematika bħal din hija effettiva. Ovvjament nistgħu nsibu soluzzjoni għaqlija għabbażi tal-teknoloġija tal-informatika u għodda moderna. Dan huwa il-messaġġ ċar illi aħna qegħdin nibatu lill-Istati Uniti, liċ-Ċina, r-Russja fost l-oħrajn. Jina nittama li aħna nkunu nistaw nqodu fuq l-appoċ ta'kom biex nisviluppaw soluzzjonijiet bħal daw u jina ninsab perqan biex nisma dak li jintom għandkom xi tgħidu. Grazzi. Uh, well, thank you very much indeed, Grazie ħafna, Kommissarju. Jena naħseb li l-kollegi ċevaw kopja ta' noti tija għax inti tajtna ħafna informazzjoni utli u kienet kien utli wkoll li aġġornajtna fuq xogħol ta' implementazzjoni fuq miżuri li dan il-kumitat ħadem fuqhom fil-aħħar eh, leġislatura tagħna eh, ġifiri fl-2008 ġifiri hemm kollegi hawnhekk li ma kellhomx l-opportunità li jaħdmu fuq din il-kodiċi eh, modernizzata imma ħaġa eh, tajba li eh, ikonna din l-opportunità forsi niddiskutu għadar boħra u l-koordinaturi forsi jixtuq jiddeċidu fuq xi eh, per eżempju xi laqta informazzjoni jew anka żjara u forsi mm, kunu interessati tafu li waqt l-aħħar leġislatura tal-Parlament kellna żjara ta' suċċess ċina inkluż żjara lil Eh, dawk kaj dwar dwana u sorveljanza u tkellimna dwar xuħut mill-kwistjonijiet li tqajmu hawnhekk. Għalhekk aħna interessati ħafna fl-implementazzjoni ta' xogħol tagħkom. Issa, eh, kont se norganizza diskussjoni u round il-koordinaturi jixtiequ jintervjenu l-ewwel jew nagħmel affarijiet b'mod ġenerali Min se jitkellem semmi l ppe Forsi Sinjora Charles Melze, mbatt mill soċjetti Demokratiċi, mbagħad lista sur Bozoroj, sur Lura, sur Kozisnik, tixtieq titkellem fuq dan il-punt tajb wis Lura Charles Melze, mbatt sur Xbab. Inti tixtieq eh, Ok, tista t-deċidi minna ufti tiħor minna Signor Xlal Mawse, mbatt il-PPA jissa jiddeċidi mbatt wara Signora Vajle u il-Professur Kollega Campos. Professur Campos. Grazie ħafna, eh, nxtiq niskużakom għal dan il-taħwit. Mela, Jena se nitkellem bil-Portugiż eh, għax eh, nista' nitkellem mod iktar ċar. Eh, mela, il-kummenti tiegħek kienu xaqta dawl għalina għax għanna problemi differenti, per eżempju il-kummerċ illegali tal-medicini, l-importazzjoni illegali ta' dawn il-medicini, din hija problema li ma kenitx eh, daqshekk kbira ħames ilu imma eh, dan kien hemm splużjoni f'dan il-fenomenu f'dawn l-aħħar ħames snin Għalek hawnhekk il-Parlament u l-Kummissjoni huma inkwetati ħafna u jixtiequ li l-leġislazzjoni tkun korretta, l-leġislazzjoni li isna issa qed niddebattu fuqha. Ixin nitkellem fuq l-effettività tal-kontrolli fuq il-frontiera, ġifieri l-kontrolli tad-dwana, l-istrumenti tad-dwana dwar il-pakketti iż-żar, il-konsinji iż-żar, huwa possibbli li jittieħdu eh, kampjuni u eh, li jkun hemm analiżi, analiżi li l-aġenziji farmaceutiċi differenti jistgħu jagħmlu, pereżempju kampjun ta' 80 pakkett u minn eh, dan dawn it-80 xi 20 fil-mija biss um, kellhom eh, dak li kien iddekjarat. Umbat l-autoritajiet ikkontattijaw l-importaturi u dawn l-importaturi wedu li itejbu l-affarijiet u itejbu e, eh, situazzjoni. Mela, x'nistgħu ngħidu imma dwar l-affarijiet li jiseħħu fi 27 stat membru? il-medicina tiġi importata fil- bammonti kbar u forsi jiġu importati taħt isem li huwa differenti minn dak li hemm fil-konsinja. U f'dan il-każ huwa diffiċli ħafna li inwaqfu dawn il-konsinji ġala darba konsinja tintbat ħatasal destinazzjoni tagħna sakemm ma waqfuix x'imkien. Inti qed li għandna bżonn ta' miżuri iktar intelligenti, approċċ intelligenti fil-preżentazzjoni tiegħek ma kontx raqsek espliċitu dwar dak li xaqt tfisser b'dan l-approċċ intelligenti imma naħseb li forsi nistgħu niddiskutu dan il-punt u għat um, okkażjoni differenti u forsi iktar tard waqt dan id-dibattitu stess. Ikolli ngħid li jiena ma nistax naħseb xi miżuri li nistgħu nadditaw sabiex niġġieldu kontra l-problema, speċjalment minħabba l-fatt li l-ħalliħ huwa vera oli eh, għalhekk hemm ħafna tentazzjoni għal dawn il-produtturi. Iġifiri nixtieq ngħid li vera nixtieq eh, naqsam l-ottimizmu tiegħek u nittama li nkunu nistgħu niġġustifikaw l-ottimizmu. Sur Grazzi. Qabel ma nressaq mistoqsija lil kummissarju x eh, ngħidilkom li d-dibattitu huwa għal u mandu xejn jaqsam ma' nuqqas ta' tmexxija lek ħadd mu jitkellem hemm xi problema eh, bil-mod kif nitkellmu, vera nieħu pjaċir li inti qed tagħti opportunità lil kulħadd sabiex jitkellmu u jiena dejjem les li nagħmel mistoqsijiet. Mela jiena nixtieq nilqak kummissarju xemeta fis-sem il-PPE aħna Eh, kanna ħafna eh, diskussjonijiet eh, flimkien u vera ħaġa tajba li inti bdejt taħdem fuq il-mandat tijak u xieħut il punti li inti semmejtu għat il-prezentazzjoni tijak juru Bichar, li għadak li għandu xaqsam mal politika doganali l-Unjoni mhux biss qed tkopri kwistjonijiet interni jew domestiċi jiena niġi minn kostituenza fuq frontiera mal-Iżvizzera ġifieri naf kif il-kodiċi ta' dwana taħdem imma aħna qed naħsbu dwar id-dimensjoni globali mhux din iż-żona żgħira biss u vera tnieħu pjaċir li qed ikolkom taħdirit mal-Ġappun u li daqt se jiġi firmat dokument. Imma rridu naħsbu dwar ir-riski li u l-implementazzjoni tal-kodiċi moderni naħseb li rridu nikkontrollawhom dawn ir-riski. Inti qed li għanna l-istess interlokutur, għanna l-operatur autorizzat, hemm talbiet, is-servizzi jafu x'inhu ma dawn it-talbiet, u ma naħsibx li dawn dejjem iwaslu għal konsekwenzi li aħna nixtiequ, għalhekk inti x'tista' toffri lin-negozji jekk hemm problemi, inti lest li tgħinhom l dawn Dan huwa importanti jekk nixtiequ nagħtu xi ħaġa effettiva u li l-kodiċi modernizzata tkun xi ħaġa li nistgħu nimplementaw. Grazzi ħafna xur ġbab suppost kelli ngħid li kellna żjara li tat il-frott l-Svizzera u morna l-konstituenza ta' Sur Ġbab u l ma eh, mal-dwana Ġermaniża li tkellmu dwar il-problemi tagħhom. Ġifieri aħna nħidduhom dawn il-kwistjonijiet bis-serjetà issa Sur Bizoj u mbagħad is-Sinjura Rula mbagħad eh, eh, għan Sur Xalla Mewza, Sinjura Vajla u Sur Rabti u jekk ċaħtiħor jixtiqina għatma li l-istatistaw tarfuni. Sur Bizoj, grazzi ħafna ċer, grazzi kummissarju tal-li jetawnek, grazzi ħafna l-din diskussjoni u skambju ta' taħdi ta' opinjonijiet aħna konxi li l-politika ta' doganali importanti mhux biss għall-ekonomija u l-attività tagħna imma għas-sigurtà, għas-saħħa tagħna jekk pereżempju nitkellmu dwar il-mediċini illegali jew folot li l-professur eh, saqsa mistoqsija fuqhom nixtieq ngħid li nilqa l-isforzi tiegħek jiġifieri kontra l-prodotti folot irridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex nikkonvinċu l-imsieħba internazzjonali li jkunu iktar effiċjenti kontra din il-prassi għax mhux biżejjed li aħna nkunu viġilanti eh, li naslu l-affarijiet mhux biżejjed li inti u id-dwana tagħna jagħmlu xogħolhom kif suppost mingħajr il-kooperazzjoni u involviment eh, Eh, dan il-fenomenu ta' prodotti folot se għawnek maħna, mux se jonqos. Matur dan l-axar xur, intki rajt xi progress fil-mentalità, fl-attitudni eh, tal-imsieħba internazjonali ċina, l-Indja, Turkurkija kontra din il-problema importanti ġifiri eh, il-prodotti folot. Umbat il-kummerċ illegali ta' sigaretti forot ehm, ta' periklu għal saħħa tal-ċittadini ta' fetwa l-budget eh, xaħġa iktar problematika fi żminijiet ta' kriżi fi pajizi Rumanija l-industrija ta' sigaretti kalkulaw li għanna minus biljun euro fil-budget tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar nixtieq nilqak għal progress eh, li sar fil-qasam ta' dwana elett elettronika ovvjament għatem għafna affarijiet li rridu nitħattu fuqhom u tista' serħa fuq l-appoċ mm, meta l-leġislazzjoni li miss tinadam il-Parlament imma jiena naf li id-dwana elettronika pass importanti l qudiem u id-diskors tiegħek eh, jiddiskutu dan l-affarijiet b'mod pozittiv u l-progress pozittiv li sar. Grazzi ħafna Sur Bozoj, Signor Rule. Jena naqbel mal-kellima ta' qabli, li tkellmu qabli ġifiri nishtiq nirringrazzja kemm lilek il-predeċessuri tiegħek u servizzi tiegħek għall-kooperazzjoni. Naħdimna ma tajab ħafna flimkien u nittama li din l-kooperazzjoni se tkompli fi żjara tal-futur tagħna nixtieq ngħid li mux bis marnċina u l-Izvizzera imma marna Rotterdam u kol u kienem problema differenti emmek, kif differenti hemmhekk eh, jekk tħarsu lejn il-modernizzar eh, dwana elettronika iva affarijiet tajba ma mm, ħaġa li laqtitna fi Rotterdam kwistjoni ta' ħaddiema u risorsi ta' spiss l-istati membri qed jużaw ftit ħaddiema eh, meta jkun hemm importazzjoni u ta' spiss kollhom ħafna domanda li tkun ta' peace għawi għalijom. Ġifieri aħna lesti li nikoperaw bħala l-Parlament u meta naraw li hemm problemi aħna lesti li ninvolvu ruħna għalhekk ehm, Spiċajna round tal-mexxija tal-gruppi ta' koordinazzjoni nixtieq nitlob is-sinjora Xalmoza u għalhekk eh, nixtieq nkunna naf jekk hemm ieħor li jixtieq eh, ismu We are focusing on the commissioners Aħna t-nifukaw fuq il program ta' ħidma tal-Kummissarju u l-Kummissjoni naf li hemm firxa ta' mizuri ta' implementazzjoni u nintsab ċert li intkom se t tiffukaw fuq il program tijaw. Ma forsi t-ixti u t-ihdu xie opportunitajiet oħra. At 6:15 to move on to the second part of the meeting. Uh, so Mr. Schaldemoser. Mela, Signor Schaldemoser. Også tak til dem, her kommissær, for at komme her og give os en et øh, spændende overblik over, hvad, hvad der er i gang. Øh, og Grazie ħafna tal-li eh, maħna u tal-li tajt deskrizzjoni tal-affarijiet li jgħet iseħħu u l-kommenti tijak eh, u rawna u tkellmu dwar l-affarijiet li għanna nihdu għan bis-serjeta. Għandi xie mistoqsijiet għalina għalik, eh, meta nitkellmu dwar id-dwana, naħseb jiena dwar il-kuntatti bejn l-entitajiet tal-komunità u dawk li mhumiex eh, tal-komunità. Forsi idea interessanti li jinżuru l-akbar numru ta' awtoritajiet doganali kemm nista' u li konna kooperazzjoni ma' dawn li qegħdin fis-suq intern għax hemm distinzjoni qawwija bejn dawk ehm, il-ġew armonizzati u dawk l-affarijiet li ma kinux jew ma ġewx armonizzati, ġifiri hemm asma bejn l-awtoritajiet li jedin hemmhekk ehm, li aċċertaw li l-prodotti huma siguri kemm jekk jiġu minn ġewwa jew barra l-Unjoni Ewropea. Inti qed tagħmel xi ħaġa hawnhekk qed tagħmel affarijiet sabiex taċċerta li hemm koordinazzjoni xierqa mhux biss bejn l-istati membri imma bejn l-awtoritajiet tas-surveljanza tas-suq eh, differenti. Ġifieri jiena eh, interessata fil-aspetti li għandhom xi qasma surveljanza. Mbagħad il-kwistjoni li tqajmet mis-Sinjura Royle, jekk nixtiequ nħarsu l-konsumaturi tagħna rrid jkollna prodotti siguri fuq is-suq u jekk se niksbu niksbu dan għandna bżonn li jkollna biżejjed riżorsi, għandna bżonn ta' biżejjed ħaddiema li kontrollaw dawn il-prodotti li qed jiċċirkulaw b'mod liberu fis-suq jew li qed li jitlu fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri sini l-opinjoni tiegħek fuq il-riżorsi tal-Istati Membri hemm dawk li qed jippruvaw eh, Jamlu xi tfaddil fil-budget u qed jippruvaw jaqtaw il-budget jew hemm dawk li qed jaċċertaw li hemm budget biżejjed ħalli bekk ikun hemm biżejjed ħaddiema. Mela dwar is-surveljanza fuq is-suq nasab eh, Sinjur Tarnaj li għandu interess imma nilqgħu eh, tweġiba wkoll ta' Sur Xemeta jekk jixtieq jagħtina tweġiba dejjem. Sinjor Ġbajle, kummissarju, Nixtieq jiena nkompli fuq il-kummenti ta' Sinjor Mewza. Mela, is-sitwazzjoni dwar ir-riżorsi tal-istati membri mill-ewwel tal-Lulju il-kodiċi eh, daħlet fis-seħħ eh, u inti għet li inti eh, lesli tejn l-stati membri li ma mlux eh, il-progress li kellhom jamlu. Inti għet titkellem biz dwar kwestjonijiet eh, tekniċi fir-Rumanija jew l-Estonja jista' jkun hemm kwistjoni tekniċi jew forsi hemm xi ostakli politiċi. Forsi inti tista' tikkummenta fuq l-implementazzjoni u l-progress. mbagħad, kif smajna mis-Sinjura mm, Rule f'Rotterdam skoprejna xi affarijiet li kienu interessanti. Per eżempju, l-esperti responsabli għalu li l-scanning jgħin mux 100% kif eh, l-autoritajt tal-Istat Uniti għet jipjanaw forsi kunnu għet immorru l-inwisek najdu 100% imma minix aħna eh, najdu li mux tkun possibli li namlu scanning tal-containers għax rajna ħafna konsinji eh, u ħafna kuntabrandu differenti li rajna dwarhom fil-gazzetti. Qed neħu pjaċir li qed nara li inti qed taħseb dwar l-azli differenti tekniċi possibbli pereżempju l-IT meta inti qed tagħmel il-kontrolli importanti fuq il-frontieri tagħna ovvjament għandna bżonn it-tamir xira sabiex dawn inwet u għom. Laħar punt li nixtieq inqajjem għax inti tkellimt dwar il-prodotti folots. Niftakar jiena li aħna kritikajna il-kollega tiegħek eh, kummissarju li ma kienx qed eh, jinkludi l-importazzjoni online ta' medicini folots fil direttiva għax ħafna prodotti folots il-maġġoranza ta' dawn eh, dawn eh, jiġu mill-internet forsi diffiċ għaddu moment bikri wis li nitkellmu dwar li nbidlu l-leġislazzjoni, imma b'xogħolok fil-ħidma tiegħek għandha bżonn għandek bżonn taħdem taħseb li dawn it-transazzjonijiet online eh, huma importanti u għad mhux qed jiġu koperti. Senior Rapti mbagħad sur Gratibel. Grazzi ħafna ċer, kummissarju, nixtieq nilqak hawnhekk eh, Iva. Uh, l-ewwel darba. L-ewwel darba li qed niltaqgħu miegħek wara smigħ tiegħek. Iva, għalkemm inti qed li eh, mux faċli li tiġbidna l-attenzjoni tagħna wara Sur Monti, ma jena naħseb li huwa faċli għax is-Sur Monti tagħna 117 eh, il-paġna u rajna biss l-ewwel paġna. Inti tajtna żewġ paġni biss u faċli li nsegwhom, speċjalment it-tieni paġna. Eh, għalek forsi iktar faċli li konna diskussjoni fuq dan il-punt. Raġuni oħra l-professur Monti prezenta studju interessanti ma dan kien studju u mux se jkun responsabli għall-implementazzjoni tiegħu jekk jiġi implementat u meta se jiġi implementat. Inti tajtna żewġ paġni imma għandek skeda ta' żmien speċifika u inti il-persuna li se tagħmel din il-ħidma u għalek id-debattitu tal-lum interessanti ħafna. Iva ċer, għandi tlet mistoqsijiet, eh, sen ressa dawn il-mistoqsijiet, mela, l ewwel mistoqsijiet tijaj. se jkonna iktar impiegi jew inqas impiegi meta is-sistema elettronika l-awtoritajiet doganali tiġi mwaqfa naħseb li inti fimtni xirrit ngħid ġifieri iktar jew inqas impiegi. Mela, meta jew jekk dan isseħ inti qed tippjana li torganizza taħriġ għal ħaddiema li se jkunu responsabbli. Umbagħad eh, se nagħmel l-aħħar mistoqsija tiegħi importanti, rridu nkunu nafu x'ridu jkunu l-ħiliet u l-kwalifiki. Jiġifieri mhux biżżejjed li nafu x'inhu ma dawn il-ħiliet, imma dawn kif se juru li għandhom il-ħiliet qed nitkellem jiena dwar il-kwalifiki, l-ekonomija. Għalhekk huwa importanti. L-affarijiet huma eh, relatati mas saħħa u sigurtà wkoll. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet importanti ħafna, Sinjora Karzabel. Grazzi ħafna, nittama li l-kollegi se jiffukaw biss fuq eh, l-ambitu ta' na ma jgħodux eh, iqablu mal-persuni li jissa mux edin mana fis-sala ħagġa li biex tajba. Mela, etnu pjaċir li l-Kummissarju tkellem dwar il-ġlida kontra l-prodotti folot għalek nishtiq nistidinkom tiffukaw fuq kustjoni wahda, eh, kustjoni ta' tħassib il l-ikel eh, industrializzat fal-falz, ovvjament jena naqbel miegħek li ma nix niskanjaw kull container, imma nixtieq nitolbok tistudja mezzi li mhux qed eh, jinterferxu fil-kummerċ ħieles, imma li jaċċertawna li l-kekiet bil-bajt li huwa skadut dawn ma jidħlux fis-suq intern tagħna. Grazzi.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 forsi eh, ma nkunx nista' nagħti soluzzjoni immedjata lil eh, mistoqsijiet kollha eh, għax nafu li dan huwa qasam li jitlob ħafna soluzzjoni diffiċli u tekniċi imma se nipprova jiena mwieġeb għal mistoqsijiet li saruli mela dwar kien hemm xi mistoqsijiet fuq ir-riżorsi b'mod partikolari fil-istati membri U Iva huwa minnu li is-sitwazzjoni ekonomika dif pjuttost diffiċli f'kważi kull stat membru u ħafna minnhom dawn għandhom bżonn ehm, e, jaqtaw l-infiq tagħhom għalhekk aħna li nistgħu nagħmlu bħala kummissjoni u jiena fil-laqat tiegħi għat eh, l-ekofin eh, mal-Ministri tal-Finanzi provajt jina nikonvinċijom li jek naqtaw il-rizorsi għadwana dawn et eh, joqtlu il-potenzjal ta' liħ taħħom, ġifiri dan mux laħjar mod kif istow naħdmu l-inġildu kontra l-krizi, ġifiri nasab li kull stat membru jissa jisib eh, osma partikolari fej it-naqis jissa jissir ma mux affarijiet eh, fejn jistow katru il-liħ umbat dwar il-program tal-2013 fejn se nipruvaw nejnu l-istati membri bi finanzjament e, jew inkella l-organizzazzjoni ta' taħriġ u 75% tal-programm jatemmek għal l-iżvilupp ta' l-IT. Ġifiri jena naħseb li e, ħaġa importanti, element importanti għall iżvilupp ta' dwana Għalek, il-kustjoni tar rizorsi waħda diffiċli ma t-nipruvaw namlu l-almutana u l-istati membri eh, meta eh, tkellimna naffarijiet maħħum u ma l-esti li modernizzaw din il-kodiċi ġifi ħaġa tajba li għanna dan l-impen. Uh, Fuq il-kustjoni ta' konsinnizzar, din hija problema kbira. Naħsbu li l-qafas legali attwali mhumiex biżejjed biex jittratta l-problema. biex nitrataw din il-problema tal konsinni żgħar. Wieħed minn qasma ewlenin tal-IPR tal-infurzar ta' dwana ħatkun marbuta mal di kustjoni ta' kunsinni żgħar. Mhux se noqogħdu sa' sakemm leġislazzjoni leġiżlazzjoni tinqabes. se nippruvaw inqarbu l-evalwazzjonijiet tal-riskju tagħna biex ikonna l-aħjar eh, possibilità li naqbdu dawn il-konsinni li huma ta' kontraband eh, jew u jew inkella li jkunu ta' jkunu folos. U taħt il-qafas legali diffiċli l-ura rrit eh, kol n-sara fuq qabli din rraħat jisu bil-reqa fuq dak li ħan niproponu l-kummerċi u komunità ta' kummerċ. Naħseb li l-ikbar kwestjoni hawnhekk hija li kienet l-implementazzjoni tal-kodiċi modernizzata ta' dwana fejn operazzjonijiet kollha ta' dwana se jsiru jiċċaqalqu għall-ambjenti elettroniċi u dan se jinaqqas bi kbir l-ispejjeż tal-operaturi eh, u aħna l-operazzjoni ta' dwana mhux biss se nagħmluhom elettroniċi, imma se ndaħlu operazzjonijiet oħra li huma marbuta ma' kummerċ internazzjonali. Intom tafu illi jekk xi ħadd illi jagħmel kommerċ fuq livell nazzjonali, internazzjonali dan irid mhux biz jgħaddi mid imma ħafna assozzjonijiet is-servizzi tiegħi kalkulaw li wieħed fost pajjiżi żgħir ħafna, hemm pajjiż żgħir ħafna. Hemm wieħed u istituzzjoni illi jridu jiġu koordinati biex biex dan il-kummerċ. Allura l-idea tagħna hi li nerż u lejn approċ ta' eh, seħ single window. Imma diffiċli korna l-istituzzjonijiet kollha għaliex dawn mhumiex taħt il-ġestjoni tal-awtoritajiet ta' dwana u għalhekk importanti nużaw l-approċċ ta' kooperazzjoni bejn dawn l-istituzzjonijiet u mm, nimxu lejn u naħdmu lejn dan l-approċċ wieħed. Ma dan li se norbot il kwestjoni ta' koordinament ta' attivitajiet bejn autoritajiet ta' sorveljanza ta' su vari, ġifiri permezz tal-impletazzjoni tal-dwana elettronika u tal-sistema ta' kummerċ elettronika, ħna nippruvaw ndaħlu dawk l-istituzzjonijiet huma responsabbli għal kummerċ internazzjonali attivitajiet ta' kooperazzjoni fid-dwana u naħseb li hija ta' importanza enormi, speċjalment b'kooperazzjoni bej awtoritajiet tal-frontiera uh, dawn jeħteġu attenzjoni partikolari tagħna. Dwar is-scanning, Irridu ngħidu moċċar li aħna kontra li kun hemm scanning ta' 100% iżda ma jfissirx illi aħna kontra scanning għal kollox. Ovvjament dan għandu jintuża u jrid jintuża fil-istituzzjonijiet tagħna ta' dwana imma jekk nużawa għal 100% tal-containers li tlu dan ħajżit l-ispejjeż mod drammatiku u aktar minn evalwazzjoni ta' riskju aktar evalwazzjoni ta' riskju ma' ħafna iktar effiċenti bil dan it-tip ta' scanning ta' kollox. U nittama li stati membri kollom iċ-ċans li ħarsu lejn l-istudju tijana ta' dan it-tip ta' scanning ta' 100% illi tatna informazzjoni ċar, awturi biċar li permezz tal-użu ta' dan il-sistemi ta' evalwazzjonijiet ta' riskju fuq ħafna livelli multi-layer dan jista' jikseb l-istess riżultati li jista' jġib miegħu il-scanning ta' 100% u fl-istess jien jġib miegħu ħafna inqas eh, spejjeż. Rigward l-implementazzjoni ta' impjiegi dan ħajġenera iktar jew anas. Aħna rridu li nitkellmu u kif dan jorbot mal-kodiċi ta' dwana modernizzata ħedin jena mistoqsija diffiċli ovvjament. Dwana elettronika e, trid e, tiffaċilita tagħmel il-xogħol ta' dwana aktar effiċjenti fisser li ħajkun hemm inqas impjegati li ħajkunu meħtieġa dan il-qasam. Iżda fl-istess ħin għanna ħafna sma relatati ma dan ta' dwana u ma daw ikunu jistaw jiġu mħarġa mill-ġdid għal fuq smaħra li għandhom xaqsmu ma' kummerċ internazzjonali rigward it-taħriġ tal-autoritajiet tad-dwana fil-istati membri. Aħna għandna sistema e-learning. Fejn konsumatur jista' juża dar il-faċilità daru stess, ġiri meċa fejqos jiġi Brussel, jew mur ximkien ieħor. U rigward il-kodiċi ta' dwana modernizzata, modjul partikolari fuq taħriġ li ħajkun parti mill-programm ta' twettiq u l-autoritajiet tal-istati membri kollha ħajkollhom jgħaddu minn dan it-tip ta' taħriġ għalan tal-kodiċi modernizzata. Għalhekk Rigward il-regolamenti fuq l inforza tal-IPR, nasab li dan huwa punt kruċjali. U qed naħdmu f'sfiq ma' pajjiżi kbar. Inni jkun jistgħu jinuna e, e, dan il-problemi u jistgħu jqalaw dawn il-problemi, pereżempju maċ-Ċina mar-Russja. E, Maċ-Ċina pereżempju għadna ftehim ta' kooperazzjoni u dan eh, u għaddej firmajni għal-sena imma f'Settembru jina għamur eh, ċina għal dawn il-ħat għall-autoritajiet ma dal-autoritajiet ċiniżi ta' dwana biex ntawlu dan il-ftajim Diġa proċess ta' stabiliment ta' networks ta' uffiċjali ta' dwana, fajru parti u partijiet u proċess ta' skambju ta' informazzjoni fost l-autoritajiet li huwa għaddej skonda l-iftajim.